Uh, good morning, everybody. I think um, we should make um, a start. Nodwa tajba kulħadd ta' min jibda fuq l agenda tagħna dan nodu għandna għandna ħafna. Nilqa lill-membri kollha u fuq l-adozzjoni tal-aġenda. Kif aħna informajnilkom, aħna biddilna zewċ rapport il-Sinjura Kanjeti fuq l-istruttura eh, TN u anki dik tal-kodiċi ta' dwana biddilnihom dawn iż-żewġ eh, rapporti. Ġifieri nibdew eh, Sinjura Karniti u se nintroduċiha minn hawn ftit ieħor dan ir-rapport u nixtieq ukoll infakkarkom li għandna smih importanti l-lejla fuq il-ħiliet professjonali u nittama li kollha kemm intkom tkunu preżenti u ħafna minnkom tal-anqas. Mela taw l-aġenda tajjeb. Issa xi eh, aħbar annunċi minn ħatijaj. Nishtiq informakum li kelli l-privileġġ li kont mistieden b'mod speċjali għal konferenza ta' parlamenti nazjonali Ewropej, il-COSAC f'Kopenhagen u kontem il ħat u tnej li għaddew. U emmek prezentajti xoltana fuq isu intern illi eh, kellu akkoljenza tajba ħafna u għamilt punt importanti partikolari u għat kem għalina aħna u importanti xol tal-Parlamenti Nazjonali u ninkoraġġa kuntatti mal <clears throat> madawnu u ħadd Eh, pjattaforma ma' Sur Barnier u ħadna rispondejna għal mistoqsijiet fl-imkien. E Mux soltu din iġri, tiġri din il-ħagġa, xie soltu nkun jena president u Barnier forsi jirrispondi l-mistoqsijiet, ma' darba kont għed nirrispondi jena u kol fl-imkien miegħu. <coughs> E kienet ħagġa tajba li l-ħidma ta' naġit marufa mill-Parlamenti Nazjonali, kif se jkun hemm rapport sħiħ fuq dan u sen asmilkom anki il- dokumenti kolla li jistaw jħorġu mid-dan għax is-segreterija produċi eh, produċiet żewġ eh, taqsirijiet importanti fuq is-suq intern u fuq il-12 il-act levers tas-suq intern ma' l-komissarju għalinna il komissarju il komissjoni ġabdi taħdem fuq proposti ġodda biex jisaħħaħ il-lat tas suq wahdini għal 2013. U nittama <clears throat> lejla se jkun hemm diskussjoni interessanti. Mela dana huwa kull ma kelli ngħid fuq il-laqa tal-Kozak. E, u nixtieq ngħid li din il-laqa hija web streamed bħal ma jiġri fil-laqat kollha tagħna u issa għandna newsletter ġdida tal-Imko li għamim lija aħbar u tistaw taraw anki fuq l-internet biex jissegu anki il-ħidma tagħna u tistaw anki tidħlu fuq il-website u tissiru friend tal-Kumitat tas suq Intern. U nixtieq nisbet l-attenzjoni tal-membri għal fatt illi E segretarjat fuq dak id-dossier e preparat dossier fuq il- konċessjonijiet tal-ġurisprudenza eh, tal-orti. tal U se workshop anki fuq il-konċessjonijiet li se tkun flasra ta' meju għar l offsenar noħorġu twissija fuq dan. E, se dan il-workshop u xeħut minn dawn il- problemi ġu jiġu diskussi u emmek se jkollim ħafna informazzjoni fuq kif għanna nrispondu għal proposti tal-Kummissjoni. Mela dawn huma l-aħbarijiet li nixtaqt natikom u fuq l-approvazzjoni tal-minuti fid-dossier ta' għandkom il-minuti ta' żewġ laqat ta' Ottubru ta' sena li għaddit u waħda ta' Marzu ta' din is-sena illi eh, nitlobkom taqraw u jekk ma nirċevix oġġezzjonijiet sal-aħħar ta' din il-laqa allora jkun ifisser li il-minuti huma approvati. Issa għadu għall-ewwel punt fuq l-aġenda tal-lum illi hija l-opinjoni ta' Sinjora Kanjetti fuq l-infrastruttura tal-enerġija transeuropea. Andre Schwab se jitkellem miflok is-Sinjura Kalniete u għanna is-Sur Sibic li huwa Shadow għanna eh, uh, eh, il-Sinjora Rure eh, mill-SD eh, u xaħat jħor se jitkellem flok sur Bilan. Mela, u nilqaw koll sur Vinwar li huwa direttur acting tal-su eh, intern tal-enerġija mill-Kommissjoni. Oħna nilqaw un wara li nisimaw minn rapporter u minn għanti shadows natih il-mikrofonu. Mela stur xfab tista tibda diskussjoni. Kollegi, l-għonet eh, eh, il-Sinjora Karniete mm, titlob skuza li mixaw, eh, kella impegni personali u minn floka jena għandi xie kommenti bħala introduzzjoni għal dan la bozz ta' rapport. Il-kollega tirringrazzja il-fat li il-kooperazzjoni ma' Shadows kienet eccellenti u barra minn hekk ippruvat ukoll tieħu f'konsiderazzjoni il talbet tal-kollegi f'dan la bozz ta' opinjoni. Però ma kienx possibbli ninkludu il-proposti kollha. Uh, għaliex uh, il-Kumitat eh, trid tikkonċentra fuq il-kompetenzi tagħha. Il-Shadow eh, Portera Grupp tal hodor kien talab illi ninkludu iktar konsiderazzjonijiet fuq l-ambjent. Imma E, signora Kalni għet taħseb li rridu nikkonċentraw fuq il-kwistjoniet ewlenin li ju jirrigwardaw issu intern. <clears throat> Aħna fil-komitat kellna ħafna skambi ta' opinjoni u u importanti li konna verament su intern wieħed għall-enerġija mill-iktar kmini possibbli. minajr ma jiġri li pajis wieħed ikun iżolat f'dawn l-infrastrutturi. Meta wieħed is l-evalwazzjonijiet tal-esperti tal-Komissjoni Ewropea, hemm bżonn ta' 200 biljun ta' euro biex ikollna infrastruttura li tkopri l-Istati membri kollha u tinkludi l-ċaddenin kollha Ewropej biex il-provista tal-elettriku tkun eh, garantita dejjem il-maġġoranza ta' dawn il-proġetti jridu jiġu eh, finanzjati minn min investituri privati u il-problema hija jekk għandhom x'naċċettaw anki l-investimenti minn pajjiżi terzi. Is-Sinjura e Karniet għandha atteġġament kritiku għadha ma deċidiċ b'mod definitiv għaliex rridu Eh, nikkonsidraw anki li liġijiet oħrajn, anki fuq dak li għandu xieqsam mal proposta tal kommissjoni għal għat eh, legali għal eh, xiri publiku. Issa fil għafas finanzjarju multianwali tal-Unjoni Ewropea, u previst li ikunem pakket ta' 10 biljoni ta' euro għal provvista tal-enerġija transkonfinali, eh, investituri privati jista' jkun li ma jkunux interessati. Imma fuq disa biljuni huwa pjuttost żgħir u nitamaw li nkunu nistgħu li eh, eh, eh, jkun jista' tiżdied din il-ċifra. Il-kollega hija konċentrata fuq il-kompetenzi ta' dan il-kumitat. Kwistjonijiet oħra ħalinjom barra apposta għax hemm komitati oħra kompetenti fuqhom punt importanti illi jiġi espress spiss fil-abbozz ta' opinjoni u għal konsumaturi fil-żoni iktar eh, il-bot se jkollhom iħallsu eh, prezzijiet iktar eh, oljin jekk ma noħolqux din il-network Ewropea eh, wiesa għall-Ewropa kollha. Il-konsumaturi illi għandhom inqas possibilità ekonomika se jaraw illi ħafna mill- Eh, risorsi finanzjari tagħhom timorru lejn il-provista tal-enerġija. U rridu naraw, rridu nagħmlu b'mod illi eh, il-provista tal-enerġija elettrika tkun eh, b'mod illi il-ċittadini kollha Ewropej jkunu jistgħu iħallsuha. L-iskadenza tal prezentazzjoni tal-emendi hija s-seba ta' Mejju u il-kollega hija kontenta li tkun a dispożizzjon għal suġġerimenti u emendi. Grazzi. Is-Sinjura Kalniete għanda raġun naħseb fuq fu fu il-fatt. Is-sur minwar għalinna, tkellimni qabel li sejtina kuntest iktar wisa għal proposta tijaw ġinni il-membri koll ħossuha interessanti. Sur Sivic tista kommenta fuq il xogħol ta' Sirjura Kalniete? Grazzi. L-għonet peress li il-rapporter miex prezenti li xtieq illi tirkupra malajr għaliex nittama illi il-rapport ma għajenix, ma, kella tamel tagħmel t e, tinvesti ħafna enerġija biex tiġbor l opinjoni ta' kulħadd u nittama li mhux imħabba fek ma tiflax. Bħala riżultat però għandna opinjoni illi miex kontroversjali xej mill-perspettiva tal-grupp tagħna nixtieq niġbed l-attenzjoni koma għall-ispeċifiċità ta' din l-opinjoni. Huwa faċli li wieħed iżom li l mill-profil tal-Kumitat ta' Drittijiet tal-Konsumaturi u tas suq intern. Nixtieq nixbet l-attenzjoni għal tliet elementi li naraw f'dan fl-analiżi tagħna. L-ewwel wieħed huwa dan huwa pass importanti lejn is-suq intern. Aħna eh, naħlu ħafna żmien biex ngħidu li s suq intern eh, għadu l-bot eh, hemm ħafna diskussjoni fuq da, però wieħed ma jistax jitkellem fuq suq intern minn ma jkun hemm infrastruttura. Għal daqstan dan ir-regolament huwa stimolu importanti lejn il-ħolqien ta' infrastruttura singola tal-enerġija innotaw li hemm tlet risorsi principali tal-enerġija, ċoe l-enerġija elettrika, il-gas u l-forum l-oħra kollha tal-enerġija. It-tieni e punt, aħna e, mħazbin u inkwetati fuq l-utenti e, aħarin. Aħna xiftit żmien ilu Eh, ħdibna fuq is-sikurezza tal-enerġija u tkellimna fuq l-interess tal-utenti eh, finali mill punt di vista ieħor. Is-sur xfab semma l-element tal-prezzijiet. Aħna mm, però nixtiequ nitolbu illi la darba din l-infrastruttura singola eh, tiġi mwettqa, allura l-prezzijiet tal-enerġija jew il-prezz tal-rizorsi tal-enerġija għandu jitbaxxa u mandux ikun hemm diversifikazzjoni u importanti ħafna għalina dan f'dan il-kumitat tagħna. Barra minn hekk. barra mill fattur tal-prezz, anki l-garanzija ta' forniment huwa importanti u minn dan, il-punt di vista E, il-networks tal-enerġija Ewropea e, hija ta' importanza enormi. Il-pakket li naraw fl-emendi tar-rapporteur e, jistaw jespanduha u biex inkludu anki elementi ulterjuri u għdan jiġru allora uh, nitkelmu ma' Signora Kalniete. Nishtiq nixbet l-attenzjoni anki fuq ħaġoħra forsi ma ħarriġ fil-kumitat tagħna, però uh, dina ħaġa li tkellimna fuqha fil-Parlamenti Nazzjonali. Il-linja ta' kreditu Connecting Europe eh, ħafna drabi tiġi użata bħala teddida għal eh, fondi disponibli skont il-fond ta' koezjoni. Peress li qed nitkellmu fuq ċifra insignifikanti, insinifikanti, 9 biljuni miex xi ċifra kbira ħafna. U dan għanna nżommu f'moħħna anki jekk dina miex kompetenza tal-komitat tagħna, però rridu nifmu, rridu nżommu f'moħħna li dana m'għandux jiġri aspejjeż tal- politika ta' koezjoni għax dan l-istrument huwa definit ħafna huwa strument importanti u neċessarju. Grazzi ħafna għal punti importanti li inti semmejt. Forsi mbagħad nitlob il-Kummissjoni biex titkellem uh, fuq din ir-rabta mal-politika ta' koeżjoni kif inti uh, semmejt. Signora Rura, grazzi, President. Jien nista' nitkellem fil-qosor ħafna, Signora Kalniete, fortunatament konċentrat ruħa fuq il-oqsma ta' responsabilità tal-Kumitat. U jiena ma naqbilx mal-kellima li tkellem qabli ma nħossibx li l politika finanzjarja għandha tiġi inkluża hawnhekk għax dik hija responsabilità tal-Kumitat tal-Affarijiet Reġjonali. E, tkun ħaġa tajba illi dan ir-rapport huwa qasir u konċentrat, konċis u li e, jifoka fuq dawn is-suġġetti u nirrakkomandah. Dak li għat l-ħar darba fuq l-ambjent huwa illi ma rridux aħna nimminaw il-punti ta' ta' komitati oħra u għal dastantina nappoġġa napoġġa bisħieħ il-rapport taħħa. Grazzi. Hemm xi membri oħrajn li jixtiequ jagħtu l-kontribuzzjoni tagħhom għad-diskussjoni. Isur Sivic jishtiq jirġaj ċaħġa fuq dan il-punt. Ma nafxie kiex kwistjoni ta' traduzzjoni, imma e, e, jena naqbel li ma nix nindahlu fuq kwistjoni tal-budget u ovvju e, jena tkellimt fuq aħbar li jena tal-limt minn la parlamenti Nazjonali bħala interess imma jena kontra li kunem estensjoni u jena nappoġġa dan anke jek ma ġiex tradott b'mod jiena nappoġġa eh, dan għalet il-rapporter fuq dan il-punt. Is-sur eh, Dubois, il-kommenti tijak. Grazzi ħafna President, u għadu għatajba li kulħadd. Grazzi l-għonet li sur xvab tal-liħa post ta' Sinjora Kalniete fuq dan il-rapport, u jena nħossri dan il-rapport u verament fukat fuq il-kompetenzi ta' dan il-komitat. Jena eh, naħseb li nistanajt li meta nitkellmu fuq l-infrastruttura ta' enerġija aħna qegħdin eh, anki fil ikkonċentrati għax jekk ma jkunx hemm infrastruttura mhux se jkun hemm suq internu, din hija l-iktar kwestjoni importanti. Aħna naraw eh, mod ċar li eh, nuqqas ta' infrastruttura qed iwaqqaf l-integrazzjoni tal-27 eh, swieq tal-enerġija biex isiru suq wieħed ta' enerġija. U bekk aħna naraw li se jkun hemm benefiċċji kbar għall-konsumaturi jekk ikun hemm suq intern. U l-ewwel benefiċċju se jkun hemm prezzijiet kompetittivi meta raw differenza ta' prezzijiet prezzijiet ta' 30% bejn il-pajjiżi tal-vant tal europa u dawk tal-ponent tal europa aħna nistaqsu għaliex dan, dan mhix ħaġa aċċettabbli f'su intern waħdini. U dan huwa mħabba li mawx infrastruttura eh, u b'mod partikolari għaliex hemm eh, fornitur dominanti f'dawn il-pajjiżi u ħafna drabi huwa fornitur wieħed biss li jiddetta il-prezzijiet u huwa importanti eh, li bl-infrastruttura dawn id din id-dominanza tista' tiġi sfidata u nistgħu nwaslu għal prezzijiet iktar kompetittivi. Jera nixtieq nisħaq fuq il-fatt illi l-infrastrutturi huma biss mill-5 għal 10 fil-mija tal-prezz aħari lejn il-konsumatur. Għal daqstant din il- eh, eh, eh, dan ir-rifjut li wieħed jibni infrastruttura fejn hemm bżonna, aħna għandna bżonn ta' analiżi eh, ta' kostijiet benefiċċji ċara u solida, eh, però fejn hemm bżonna din l-infrastruttura u ċar li eh, l-investiment ta' dawn il-flejes qed inwaslu għal titjib importanti ħafna fil-prezzijiet aħarin anki għal konsumaturi għax b'dawn il-5-10% se jkun hemm impatt kbir fuq il-prezz tal- Eh, komodità tal-servizz illi huwa ta' 40 jew 50% tal-prezz eh, fidejn il-konsumatur huwa investiment importanti dan. U għanna anki nitkellmu fuq kwistjoni li hija importanti ħafna, eh, ċoħe in-nuqqas ta' fuq il-bżonn tal-infrastruttura faċli li għajt mhux f'pajjiżi aħna nix bżonn ta' infrastrutturi, però naħseb illi il-kwistjoni tal-aċċettazzjoni pubblika importanti u importanti jekk il-konsumaturi rrit li kollu sikurezza ta' eh, forniment eh, tal-enerġija eh, e rrit jifhem li dana se jiġri billi jkun hemm iktar infrastruttura u din hija kwistjoni importanti e rrit jifhem kif is-sistema e kollha tal-enerġija qiegħda taħdem speċjalment bl-elettriċità x'aħna nafu li fil-futur aħna se jkollna iktar elettrifikazzjoni ta' sistemi kollha u jekk aħna ma jkollniex l-infrastruttura ġusta, allora allora jista' jkun hemm eh, eh, eh, riskju sogru ta' prezzijiet mhux kompetitivi u li s-sistema ma jaħdimx. U rridu aħna natu iktar setat lil konsumaturi u dinja parti mis suq intern u jina naqbel illi il-tħassib ta' sinjura Kalniete fil-rapport taħħa fuq il-benefiċċji għal konsumaturi komuni illi eh, jina nipreferixi nsemmijom eh, bħala djar eh, familji għax wara kollox dan huwa fl-aħħar mill-aħħar tini ħossu il-benefiċċji ta' dawn il-politik ta' dawn il-policies kollha ta' suq intern illi huwa pratikament swiqi nazzjonali li huma marbutin iktar tajjeb fl-imkien u bekk aħna nkunu nistgħu nerfsqu lejn l-anijiet illi ġew fissati mill-kapit ta' stat u tal-gvernijiet is-sena l-oħra fl-2011, aħna għadna li se ntemmu il-suq intern fil-enerġija sal-2014 u anki li ntemmu eh, l-izolament tal-gżejjer ta' enerġija sal-2015. Dawn huma kollha importanti li fuq l-iktar livell oli tal-dawk ehm, li jieħdu deċiżjonijiet fl-Ewropa u dan kollu għandu jiġi konsidrat kontra dan eh, eh, l-isfond. Fuq il- Eh, facilità eh, finanzjarja hemm lebda overlap mal-policy tal-koezjoni ehm, fil-SEF, ċef, eh, intkom tafu li ċef edha tkopri anki trasport il-telekomunikazzjoni u l-enerġija u għaf il trasport fejn hemm il-diskussjoni eh, ta' eh, overlap possibbli mal-fondi reġjonali, ma fil-enerġija jina nixtieq nisħaq fuq l-importanza li konna approċ verament Ewropew għall-infrastrutturi għax jistaw eh, ikun infrastrutturi li għandhom jiġu maħluqin f'pajis pero jisse benefikaw il pajis li jem il pajis qarib U eh, eh, oh, jekk inti titlob li issir l-investiment l-pajis Eh, liħor mu se jagħmlu. allora regolamentaturi li eh, jaħdmu fuq il-tariffi qegħdin iridu jaħdmu flimkien ma dawk li jagħmlu l-pjanifikazzjoni u jridu flimkien jallokaw il benefici u l-ispejjeż b'mod koerenti. Tana mhux dejjem huwa possibbli eh, ħarsu lejn l-offshore fejn hemm disa pajjiżi u fejn se jkun hemm il benefici tal-wind farms fil-baħar ta' Tramuntana fil-pajjiżi kollha tal-Ewropa l europa u daw jinkludu anki eh, il-pajizi tal-Europa ċentrali. Kif wieħed jista' jalloka dawn l-ispejjeż? Irid ikun hemm dan it-tip ta' inċentif u aħna naħsbu illi jekk aħna irnexxilna nottimizzaw dawn il-proġetti aħna se nifrankaw biljuni ta' euro u ta' eh, jinvesti eh, xi eh, mijiet ta' miljoni ta' euro me ċittadini f'dan il-proġett ta' xi jagħmel sens għax din hija ħaġa li se benefika lil kulħadd u dawn inkludu anki l-konsumaturi. Hemm bżonn li jkollna flus komuni fejn nistgħu nsibu l-flejes biex nsibu Eh, biex nkun nistgħu nifinanzjaw proġetti li huma transkonfinali fi natura tagħhom u jibbenefikaw aktar minn pajjiż wieħed. U ħafna drabi huwa diffiċli li wieħed jgħid eżattament min se jibbenefika. Jista' jkun hemm pajjiż li jibbenefika 40% pajjiż ieħor, 50% pajjiż ieħor, 10% kulħadd fl-aħħar mill-aħħar se jibbenefika għandu jkollna possibilità li niċċentivizzaw dawn il-benefiċċji għal dan huwa tajjeb għall integrazzjoni tas-suq u għas-sikurità anki ta' forniment għal eh, konsumaturi. Dan huwa l-ispiritu mm, u dan tagħna huwa naturalment bil-fondi Ewropej u mhux marbuta ma' approċċ nazzjonali u dan huma kompletament differenti mill-fondi reġjonali. U għal daqstant għalhekk huwa għandu bżonn li konna dan l-approċċ Ewropew għal dawn il-fondi. Grazzi. Thank you very much. Grazzi tassew. Grazzi ta' din il-perspettiva ġenerali li tajtna ta' siwi għal proġett kollu kemmu ja ta' siwi għalina fil-kumitat Is-Sinjura Legrip se tasal fl-10 u fadlinna l-ħin qed nara li sur Manders jinsab hawnhekk, forsi jixtieq jintervjeni. Il-xedow tiegħek ma kienx hawn, għandna sur Maja ukoll fuq il-lista. U għalhekk se nagħmel rawn ieħor ta' interventi biex twieġ għal dak li smajtu minn għand il-Kummissjoni u mbagħad ngħaddi l-kelma lis sur Xwab biex ikkonkludi Sinjura Verhen ukoll mill-Kumitat tal-Affarijiet Reġjonali u koll inti speċjalista dwar l-affarijiet reġjonali. Is-sur Maja. Iva, grazzi tassew. Jiena nixtieq nindirizza żewġ punti fil-qosor. L-ewwel punt huwa dwar it-twaqqif ta' networks. Fir-rigward tal-enerġija li tiġġedded dawn għandhom jiġu stabiliti b'mod differenti minn kif ġew stabiliti sissa. Per eżempju, il-Kummissjoni semmiet l-impjanti kbar tal-enerġija li ġeja mir-riħ viċin il-kosta tal-Bahar ta' Tramuntana. Dan jista' jagħti ħafna enerġija lil pajjiżi li s'issa ma ġewx koperti minn netwerks tal-enerġija. Iżda inutli noqogħdu nistabilixxu installazzjonijiet kbar tal-enerġija jekk ma nistgħux nittrasportaw l-enerġija li tkun ġenerata hemmhekk lejn pajjiżi oħra u hemmhekk qegħdin naraw is-suq uniku fazzjoni. Il-pajjiżi anglosassoni u l-pajjiżi ġirien, il-Ġermanja u oħrajn ma jistgħux ikunu l-uniċi benefatturi. Dwar il-prezz jekk hemm differenza kbira fil-prezz bejn l-enerġija li hija disponibbli, din mhix minħabba nuqqas ta' infrastruttura imma minħabba il-politika li hemm warajha fil-Ġermanja nofs l-ispejjeż huwa fidejn il-konsumaturi metu ma jkunu qegħdin kollom aċċess għall enerġija li tiġġeddet band oħra. U għalhekk jekk naraw il-politika li tiġi użata din hija importanti m'għandix x'taqsam daqshekk mal-kompetizzjoni immu dwar il-fatt il konsumaturi jispiċċaw iħallsu biex jiġu stabilit infrastruttura tal-enerġija li tiġġedded fafna mill-każijiet u għalhekk minnaħa irridu nikkalkolaw kemm ser e, umu dawn il-networks biex jiġu stabiliti u nibilanċaw dawn l-ispejjeż irridu niżguraw ukoll il-prezzijiet tal-enerġija li huma definiti b'mod nazzjonali jiġu stabiliti wkoll fih dan il-qafas tas-suq uniku. Is-Sinjura Rure, staqt titkellem hija fil-qosor Is-Sur Majer għal ħafna minn dak li xtaqt ngħid jien, hemm punt wieħed li nixtieq nisħaq dwaru biex nevita li jkun hemm xi nuqqas taftejjim. Ovvjament aħna nappoġġaw it-twaqqif tan networks Ewropew dan nappoġġaw bisħieħ dan huwa kompitu Ewropew l-ewwel qabel kollox. Aħna qegħdin naraw periklu fejn l-istati membri eh, Jamlu dak li jridu huma jistabilixu prezzijiet nazzjonali tal-enerġija, dan ma jagħmilx tajjeb għall-enerġija. Irridu naraw x'inhu l-kompitu ta' dan il-kumitat u xinu ma l-kompiti tal-kumitati l-oħrajn ukoll. Xatiħor, Sursevic. Fil-qosor. Nishtiq Nitkellem dwar il-pożizzjoni tiegħi dwar il-kontribut ta' rappreżentant tal-Komissjoni. Meta aħna nitkellmu dwar in-natura Ewropea ta' dan il-proġett. Nista' forsi nagħtikom parir li importanti ħafna fir-rigward tal istereotipi u l-paradigmi li għandna qudiemna fl-istati membri l-ġodda tal-Unjoni Ewropea. Hemm opinjoni popolari li tgħid li jekk il-fondi ta' koeżjoni jkunu ristretti mela allura jittieħdu il-flejjes. Jiena naħseb li din l-opinjoni tagħmel sens. Fin-negozju tal-enerġija ma nistgħux nagħmlu dawn il-proġetti biss. Ovvjament nistgħu naraw x'għandhom ċertu pajjiżi speċifiċi u xixtiequ jibnu imma dwar l-integrazzjoni li dan irid isir fuq livell Ewropew. Nixtieq infaħħar dan il-ħsieb pożittiv li għandu jkun preżenti hemmhekk meta aħna nitkellmu dwar il-prospettiva baġetarja għall-2014-2020. Jiena nixtieq nħeġġeġ lill-Kummissjoni biex ikollha dan it-tip ta' approċċ fl-attitudni tagħhom Tistennewx li kolkom kontra argumenti, provaw argumentaw b'mod pozittiv. Is-sur xwab, tixtieq tala? Is-sur Mande, skużani, jixtieq jitkellem. Grazzi, President. Nitlob skuża weħilt fit traffiku dan jiġri fi Brussell. U li xmiet ix-xedow talabni biex għall-inqas insemmi xi punti u mistoqsija li rapporter dwar il-kunċett din jażieda, l-kunċett ta' konsumaturi ordinarji l-interess tagħhom. Huwa qed jgħid l-affarijiet tisbieħ kollha mhux se noqgħod intennihom għaliex kulħadd semmihom diġà. Huwa ser jipproponi xi emendi addizzjonali biex isaħħaħ eh, l-enfasi fuq il-sorsi tal-enerġija li jiġġeddu wkoll il-ħtieġa illi nevitaw iċkil fil-kompetizzjoni tas-suq tal-enerġija. Hekk xtaq jgħid Oli Schmidt u jiena xtaqt Inżid xi ħaġa dwar il-kummenti tal-Kummissjoni. Jiena nħoss li f'xi artikli il-prezzijiet tal-infrastruttura, il-kostruzzjoni tal-infrastruttura fuħut mill-pajjiżi tal-Ewropa u jiswa aktar flus minn pajjiżi oħra. Jekk dan huwa l-każ, mela allura rridu nkunu nafu għaliex qed jiġri dan, għaliex iktar komplessi l-affarijiet, per eżempju highway fil-Svizzera tiswinqas flus minn eh, highway f'partijiet oħra tal-Ewropa, tal-Vant, ma mela, allura xi ħaġa sejra zmerċa hawnhekk. Irdu nkunu pożittivi dejjem naraw in-naħa pożittiva tal-ħajja. Iżda naħseb illi għandna bżonn nagħmlu xi inkjesti u naraw għaliex qed ikun hemm dawn l-investimenti addizzjonali u b'mod partikolari jekk dawn huma flejjes Ewropej jew nittamaw illi ikun hemm dan in-netwerk tal-enerġija biex kulħadd fl-Ewropa ikollu aċċess għall-enerġija. Grazzi. So, uh, before I bring Mr. Schwamin, does, uh, Mr. Does Mr. Danmob, do you want to have an, the Commission want to have another word? Il-Kummissjoni tixtieq titkellem? biex twieġeb għal dawn il-punti. Iva, grazzi President. Mhux soltu li konna ħafna ħin biex ħafna ħin disponibbli biex nispjegaw l-affarijiet fil-komitat u għalhekk ser naħtafa din l-opportunità. Dwar iż-żewġ mistoqsijiet jew tliet mistoqsijiet li tqajmu hawnhekk fl-aħħar round ta' interventi, il-benchmarking tal-bini tal-kostruzzjoni eh, tal-ispejjeż tal-kostruzzjoni huma importanti tafu regolaturi huma nazzjonali huma jridu japprovaw l-investimenti, l-proposti tal-investimenti minnaħa tal-promoturi imma ovvjament bil-ħolqin tal-enerġija l-kooperazzjoni tal regolaturi Ewropej li hija entità Ewropea issa, issa ser ikonna l-possibilità li nagħmlu benchmarking ta' dawn l-ispejjeż ta' kostruzzjoni u nkunu nistgħu naraw fejnhom id-differenzi, inkunu nistaw nqablu ser niżgurakom li hawnhekk badna il-triq it-tajba. Hija kwistjoni importanti immens dwar l-enerġija li tiġġedded. Aħna nafu illi emmek kena skemi ta' appoċ nazjonali għall-enerġija li tiġeddet dal-wad f'Ġunju ser noħorġu b'komunikazzjoni dwar situazzjoni tal-iskemi ta' appoċ għall-enerġija li tiġeddet blan illi nizguraw illi dawn l-iskemi ikunu konverġenti fuq livell Ewropew u ma joħolqux xkil fil-kompetizzjoni. Din hija kwistjoni importanti fiħdan is-suq intent tal-enerġija biex bekk inkunu nistgħu naraw x'qed jiġri fil-settur ta' rinnovabli. Ovvjament huwa minnu illi aktar ma jkollna enerġija li tiġġedded fit-taħlita enerġetika tal-Unjoni Ewropea aktar ser ikonna bżonn infrastruttura flessibbli u konnessa tajjeb. Ovvjament, din waħda mill-kwistjonijiet ewlenin hawnhekk li għandna qudiemna għaliex aħna iva irridu nottimizzaw is-sorsi li jġeddu tal-enerġija dan ifisser illi aħna irridu l-enerġija li tiġġedded fejn għandna r fejn għandna x-xemx biex nevitaw illi konna sistemi illi fl-aħħar mill-aħħar ikunu qegħdin jiffinanzjaw l-enerġija li tiġġedded fejn ma tantx hemm rieħ jew vera hemm ftit xemx. U għalhekk din hija wkoll parti mill-lanijiet li għanna unek, għal-daqstant u importanti illi dan nitrattawh mill-perspettiva Ewropea biex nottimizzaw kemm jista' jkun is-sorsi kollha tal-enerġija tagħna. Ser nieqaf hawnhekk u nixtieq nirringrazzjak, nirringrazzjakom tal-ħsibijiet tagħkom dwar dawn il-proġetti. Ja, Mr. Mendels. Mr. Eh, Mendels, nistoqsija addizzjonali l-Kummissjoni kista jkun. Tafu kemm ħasar nibqgħu neħtieġu l-enerġija ġejja mill-fossili u jekk hemmx bidla bħalissa fil rinnovabli għaliex xek qed ninvestu issa fl-infrastruttura fi minn 25 sena ma jkunniex bżonn l-enerġija ġejja mill-fossili mela allura ma neħtiġuġ dan l-investiment. Iva, grazzi. L-ewwel net jiena naħseb li politika tajba hija politika ta' diversifikazzjoni Jekk rajtu il-roadmap tagħna 2050 dwar l-enerġija, aħna trattajna bosta xenarji dwar kif is-sistema enerġetika tista' tevolvi fl-40 sena li ġejjin. U biċċar jidher illi qegħdin naraw aktar elettrifikazzjoni tas-sistema tal-enerġija tagħna l-elettriku ser tkun ġenerata aktar mill-enerġija li tiġġedded, dan huwa żgur, imma kif nafu, ir-riħ u x-xemx mhux dejjem hemmhekk, mhux dejjem jinsabu hemmhekk u għalhekk dan irridu naqduh ma' sorsi oħra u għalhekk il-gass hemmhekk qed joffrilna l-aħjar flessibilità biex inkunu nistgħu inħaltu flimkien mal-enerġija li tiġġedded. U dan jingħad fir-roadmap tal-2050 tagħna illi aħna ser nibqgħu neħtieġu l-gas b'mod partikolari għad-deċenji illi ġejjin U dwar il-fossil fuels aħna nejdu li jem, ser ikun hemm ħtieġa li jkun hemm dekarbonizzar tal-fossil fuels sa l-2030 wis probabbli. Ħames snin ilu konna ottimisti fejn edna li dan stajna sa l 2020 imma kif tafu il-teknoloġiji tal-ħażna u l-qabda tal-karbonju għadhom ma laħqux il-milja tagħhom u għalhekk aħna neħtieġu t-teknoloġija tad-dekarbonizzazzjoni jekk aħna irridu illi fossil fuels inżommuhom fit ta' enerġetika fil-ġejjien, iżda bħalissa ma nistawx namlu proibizzjoni fuq sors partikolari tal-enerġija. Irridu nużaw dak li għanna, irridu niddobbaw li għanna, u irridu nizguraw li kunem tranzizjoni dinamika għal ekonomija bazata fuq livell baxx ta' karbonju. Hemm dan huwa lantana u hemm ħafna modi kif dan l-għan nistgħu niksbuh. Grazzi tassew. Jina sodisfatt li stajna nieħdu vantaġġ mill-kummenti tiegħek hawnhekk f'dan il-kumitat din hija opportunità għalina għaliex mhux dejjem ikonna l-aħjar tim minn Digi Energy illi jiġu hawnhekk u jitkellmu magħna grazzi tal-li ħadtu sem. Andreas Schwab, tixtieq tagħlaq dan il-punt? Danke, Vorsitzender. Ich glaube, dass wir uns in den wesentlichen... Iva, grazzi sew President. Dwar l-anijiet essenzjali naħseb li aħna il-koll naqblu. Lilin, minn firdiet li jista' jkunaw. Aħna irridu niżguraw illi l-Ewropej ikunu jistgħu jużaw l-enerġija u jħallsu l-istess għal din l-enerġija biex bekk ikonna provvisti fl-Ewropa li jwassal għal frankar. Nixtieq infakkarkom f'dan l-istadju illi din mhix biex sfida għall istati membri l-ġodda imma anke għal dawk veterani Per eżempju, ser jessira ta' reatturi nukleari illi ser ikollhom jinbidlu jew inkella jisirilhom xi tibdil jekk aħna rridu nibbilanċaw din it-taħlita enerġetika u importanti illi aħna nilħu ftehim komuni dwar kif dan nistgħu niksbuh. Dwar dak li proponiti snura Karnieti f'din l-opinjoni naħseb illi dan miexi fi triq it-tajba. Naqbel dwar dak li ntqal dwar l-utenti aħarin huma l persuni li huma l-aktar milquta kif qalet il-Kummissjoni għaliex eh, huma jridu jkunu jistgħu jħallsu l-kontijiet tagħhom din hija xi ħaġa essenzjali għall konsumaturi u għalhekk iridu noħorġu bi proposta illi l inkunu nistgħu naqblu dwarha meta niġu biex nivvutaw. Grazzi tassew tista' tara l-livell ta' interess illi għandu kulħadd hawnhekk anke jekk mhijiex responsabilità speċifika tagħna din U naħseb li l-opinjoni ta' Sunjura Kalniet ser tkun xida ta' dan. Naħseb li ħattu nota ta' dak il-intqal dwar iħtieġa li nsibu inċentivi biex ikon aktar minn dawn il-konnessjonijiet għaliex dan ser ikun essenzjali biex l-enerġija Ewropea taħdem aħjar għal konsumaturi il-ġenerazzjoni tal-rinnovabli hija differenti b'mod ġeografiku għalhekk neħtieġu trasmissjonijiet differenti dan ikun jista' jaħdem fix-xitwa, fis-sajf, fin-nofsinhar, fit-tramuntana skont il-ħtiġijiet. U għalhekk mod politiku lkoll iridu nimpenjaw ruħna. Grazzi lil Sandra fas-senza tagħha u grazzi lill-Kummissjoni wkoll. Għadġinna dal-ħodu u għet nistennew illi jasal is-sur Arias dwar il biex jitkellem dwar il-punt li jmiss, it-twettiq ta' suq uniku digitali. Ser nifqu għal ftit sal-10 biex tkunu tistaw tieħdu kafe jew nkella titkellmu mal-kollegi u meta jasal is-sur Arias nibdew dwar il-punt li jmiss, iġifieri it-twettiq tas suq uniku digitali. Uh, so, ladies and gentlemen, we are ready to resume our... Għalek, signori, salesti, l-inkomplu bis-seduta tagħna. Rapporter wasal. Nishtiq nagħti merħba lill membri li issieħbu mana. għal punt li jmiss U rapport fuq inizjattiva propju importanti immens li jwieġeb għal komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-qafas koerenti biex ikun hemm fiduċja fis-suq uniku diġitali. Kif tafu li kompletar tas suq uniku ġie identifikat bħala priorità ewlenija fil-programmi ta' riforma u tkabbir. Jiena aktar kmieni semmejt għal dok il-membri li ma kinux hawnhekk illi stajt nitkellem fil-konferenza tal-parlamenti nazzjonali nhar it-tnejn ġewwa Copenhagen dwar il-suġġett tal-ħidma tagħna dwar is-suq uniku kien hemm is-Sinjura Cruz il-bieraħ fil-ħodu wkoll li kienet qed titkellem dwar dan is-suġġett. U għalhekk din hija kwistjoni pjuttost komuni. Nixtieq nirringrazzja lil Pablo Arias u l-membri kollha involuti fil-ħidma tagħna dwar is-suq uniku diġitali. Kenna workshops ta' siwi u li kien hemm ħafna persuni li ħadu sem fihom u ksibna ħafna informazzjoni li nittamaw li nkunu nistgħu indaħluha fir-rapport tiegħek naf li hemm xi limiti marbuta mat-tul tar-rapport imma ix-shadows żgur illi jridu jfasslu xi emendi. Dan kien l-isfond għal din il-ħidma tagħna nixtieq ngħid ukoll illi ir-rapport fuq inizjattiva propja ser iwassal għal proposti illi aħna qegħdin nistennew illi tirreferinna il-Kummissjoni dwar il-firem elettroniċi u l-autorizzazzjonijiet elettroniċi li huma aspetti importanti, hemm aspetti oħra importanti bħal pereżempju l-aġenda tal-konsumatur illi ser tiġi mnedija fit-22 ta' Mejju sa fejn nafu. U dan ser ikun fih elementi ta' sinifikat għall konsumaturi fis-suq uniku diġitali hemm ħafna elementi li nixtiequ nindirizzaw għandna rapport dwar ir-retailing ta' Sinjura Korazza Bilt ukoll li fih xi komponenti diġitali fl-aħħar laqa li kellna dwar tal-grupp tas suq uniku kellna ħafna esperti mill-konsortium tan negozju bl-imnut mir-Renju Unit huma setgħu jitkellmu magħna għaliex irridu nimpenjaw aktar fid-dibattitu tagħna kienet introduzzjoni tiegħi. Naħseb li dan huwa suġġett tassew kruċali għalina hawnhekk fil-kumitat nixtieq nistieden lis sur Arjas biex jiftaħ id-diskussjoni. Grazzi tassew Malkem. Xtaqt nasal qabel iżda b'xorta ħażina kelli laqa oħra u ma stajx nikkonkludiha fil-ħin. U importanti li nkunu fil-ħin fil ħin jina xtaqt nasal fil-ħin, iżda xorta waħda, issa nishtiq nibda. Marriċ li ninterrompi il-laqa, l-andament tal-laqa. Jien nishtiq nibda billi ngħid illi aħna nilqaw il-komunikazzjoni tal kommissjoni il-kol qegħdin naħdmu mill-qrib dwar dan is-suġġett. Kienet proposta importanti dik li għamlet il-Kummissjoni imma naħseb li irdu naħdmu xi ftit fuqha Kif tafu, l-Ewropa għandha suq potenzjali ta' aktar minn 500 miljun utent. Sfortunatament, l-ambjent digitali pan-Ewropew il-konnessjonijiet bejn l-Ewropa tal-fornituri tal-internet mhux daqshekk effiċjenti kemm daqskemm għandu jkun fl-Ewropa. Din il-konnessjoni transkonfinali hija biss 8% tas-suq attwali anke jekk xi studji qalu li l-potenzjal jista' jitla sa 30%. Hemm ċertu fatturi li jikkondizzjonaw ċertu ostakli li jwaffqu illi l-kummerċ elettroniku jiżviluppa. Hemm diżugwaljanzi fir-regoli bejn is-27 stat membru eh, u hemm ukoll eh, sitwazzjoni ta' insikurezza minħabba nuqqas ta' trasparenza għalhekk irridu nissimplifikaw il-leġislazzjoni attwali biex nagħtu aktar opportunitajiet niġġeneraw il-fiduċja, it-kabbir u l-impjiegi. Dawk li jistru online irridu nserħulhom moħħhom illi hemm dawn ir-regolamenti omogeni fid-dinja diġitali. Persuni illi jużaw l-internet, jeħtieġ illi jkollhom is-sigurtà illi l-xiri li jagħmlu fuq l-internet ikollhom l-istess regolamenti. U dan il-pajjiżi jridu jiżguraw. L-Ewropa tiddependi fuq il-kumpaniji żgħar u ta' daqs medju u ma jridu jkomplu joħolqu l-impjiegi fl-Ewropa u dan għandu jsir, għandu jitwettaq billi nneħħu l-ostakli kumpanija żgħira u ta' daqs medju m'għandix l-istess lussu daqs kemm għandha kumpanija kbira biex tbieħ il-prodotti tagħha fuq l-internet fl-Unjoni Ewropea bħalissa. Huma jeħtieġu tim ta' konsulenti li kun jista' jgħinhom biex in-negozju tagħhom jadatta ruħu għas sitwazzjoni legali fil-pajjiżi differenti u wkoll għal leġiżlazzjoni dwar il-protezzjoni tad-dejta u dwar il-protezzjoni tal-konsumatur. Għandna eżempju ċarta dan kumpanija eh, Spanjola Inditex din hija kumpanija kbira li qed taħdem fl-Ewropa kif tafu u taħdem fis-settur tat-tessuti. Skont l-aħħar tarif li ġie publikat fi Spanja, Inditex nefqet aktar minn 12 miljun euro biex tkun tista' dbieħ fis-suq diġitali fl-Ewropa u bħalissa tagħmel hekk fi 12 pajjiż differenti fl-Ewropa. U għalhekk l-ekonomija diġitali tiswa ħafna flejjes lin negozju tagħna. Din hija xi ħaġa li m'hemmx għalfejn ngħiduha. Fl-ekonomija tradizzjonali aħna rajna illi għal kull post tradizzjonali li jinħolo jinħol u żewġ postijiet tas-sol fis-settur diġitali. U għalhekk namnu illi l-kundizzjonijiet huma tajbin għad-dinja digitali u dinja xaġa tajba wkoll biex noħolqu postijiet tax-xogħol għaż-żgħażagħ għaliex bħalissa għandna problema bil-qatt fost iż-żgħażagħ L-Ewropa trid tagħti lill-ekonomija ambjent tajjeb għad kabbir, m'għandix tkun ostili jekk aħna ser nixprunaw l-ekonomija diġitali rridu naraw illi aħna nkunu fuq quddiem Irridu niddeċidu dwar Ewropa mingħajr ostakli u mhux inżommu ma' dawn l-ostakli illi jillimitaw il-ħolqien ta' postijiet tax-xogħol u tkabbir. Apparti minn hekk jekk aħna ma nneħħux dawn l-ostakli, il-kumpaniji tagħna mhux ser ikunu jistgħu jikkompetu lil in mill-Unjoni Ewropea fis-swieq oħra. Fis-swieq tradizzjonali fl-Ewropa aħna ma rajniex illi dan il-potenzjal żviluppa daqskemm għandu jiżviluppa għalhekk għandna l-opportunità illi jkollna suq uniku illi jitwettaq fl-ambjent diġitali fl-Ewropa il-kumpaniji Ewropej f'dawn l-aħħar sentejn għamlu ħafna ħadu ħafna inizjattivi biex din il-ħaġa ta' bilħaq titwetta issir realtà. Il-Kummissjoni għamlet ħafna investigazzjonijiet, lat dwar is-suq uniku, proposti leġislattivi wkoll illi affettwaw is-suq uniku diġitali bħal pereżempju direttivi u regolamenti dwar il protezzjoni tal-konsumatur u l-protezzjoni tad-data. Il-Parlament Ewropew ukoll jinsab ukoll fil-Kumitat Imko żviluppa xi rapporti dwar dawn is-suġġetti f'dawn l-aħħar snin aħna ħloqna grupp ta' ħidma speċifiku dwar il-kummerċ elettroniku wkoll. Aħna rajna x'inhuma l-ostakli attwali u suġġerejna li jkun hemm linji gwida l-azzjoni biex tittejjeb is-sitwazzjoni bla dubju ta' xejn aħna rridu nagħmlu pass ieħor il qudiem Aħna neħtieġu proposti leġislattivi konkreti. Irridu nagħmlu riforma bir-reqqa tas-sitwazzjoni attwali naqblu il l-innovazzjoni sejra tkun il-muftiħ biex aħna niżviluppaw il-ġejjini tagħna fin-negozju permezz tal-ambjent digitali. U minajr il-Parlament Ewropew mingħajr dan l-ambjent li jkun tajjeb dan ser ikun impossibbli. U għarek irridu niżguraw li l-kompetitività tkun kompetitività tkun xi ħaġa li noqogħdu għas-salija irridu niżguraw li l-kumpaniji barranin ikunu jistaw jinteraġixxu mal-kumpaniji żaru ta' daqs medju tagħna. Neħtieġu li l-SMEs tagħna jkunu jistgħu jibbenefikaw mill-suq kbir potenzjali li d-dinja elettronika toffrilhom. Irridu jikkompetu fuq l-istess livell ma' kumpaniji illi diġa qegħdin jagħmlu kummerċ fuq l-internet, kummerċ online. U għalhekk dan huwa iż-żmien propizju biex dan namlu għedin naraw revoluzzjoni digitali illi għada għaddejja u aħna irdu inżommu maħħa għalix jekk le ser nispiċċaw naqaw lura f'dinja ta' kummerċ konvenzjonali u għalhekk l-azzjoni tagħna f'dan il-mandat sejra tikkondizzjona fuq medda medja u twila ta' żmien il-kompetitività tal-kumpaniji tagħna jekk aħna ma naġixxux f'dan il-mandat mhux probabbli mhux ser ikolna l-istess opportunità biex naġixxu b'suċċess fil-ġejjeni. Jekk ma nirnexxux f'dan il-mandat, mela allura nkunu fallejna fl obbligi tagħna fil-konfront tal-negozji Ewropej. Il-kumpaniji tagħna jridu jkunu jistgħu isaħħu l-pożizzjoni tagħhom fis-swieq ta' għada. Din hija sfida kbira illi għandna niffaċċawha. Jiena wkoll nixtieq ninsisti dwar il-fatt illi biex noħorġu mill-kriżi dan ser jiddependi fuq l-approċċ tagħna lejn is-suq uniku diġitali rridu noħolqu faċilitajiet għal kumpaniji Ewropej b'mod partikolari SMEs meta aħna meta dawn jaġixxu f'kanali tal-internet biex jiżviluppaw in-negozji tagħhom b'mod effettiv u dirett, pereżempju fuq livell Ewropew. Hemm bżonn illi jkun hemm sistema ta' fatturi unika. Ukoll sistema ta' pagamenti unika skont l-informazzjoni li għanna disponibli dwar ix-xiri fuq l-internet, aħna rridu niżguraw il kumpaniji żgħar u ta' daqs medju ikunu qed jieħdu dak kollu li huwa possibbli mill-potenzjal tal-kummerċ fuq l-internet. L-aġenda tal-literacy digitali hija parti importanti minn dan ukoll, u għalhekk irdu nadattaw il-leġiżlazzjoni biex inħarsu il-data tal-konsumaturi u il-proposta tal-Kummissjoni bla dubju ta' xejn tirrappreżenta pass kbir il quddiem dwar dak li aħna rridu niksbu għall-Ewropa, sistema li tħares il-privatezza, tissalvagwardja drittijiet fundamentali, iżżid il-fiduċja tal-konsumaturi u kol tippermetti li jkun hemm l-aħjar livell tal-kumpaniji tagħna biex huma jagħmlu negozju tagħhom fuq l-internet mingħajr ma jkollhom iħallsu ħafna spejjeż jew inkella jkollhom ħafna pis amministrattiv. Ir-riforma tas servizzi postali hija wkoll huwa wkoll punt ewlieni fir-rigward tal-kummerċ diġitali. Il-bidliet fiskali kol ser ikunu deċiżivi. L-ispejjeż għadhom għoljin wisq biex il kumpani jkunu jistgħu jagħmlu l-bidliet meħtieġa. U l-fatt illi l il prodotti qegħdin jinbidlu malajr, ifisser li dan ser ikun aktar diffiċli f'ħafna pajjiżi fiħdan l-Unjoni Ewropea, is-simplifikazzjoni għandha titwettaq biex nevitaw li jkun hemm xi problemi fil-ġejjieni. Id-direttiva dwar id-drittijiet tal-konsumaturi kienet pass kbir, kien pass kbir il qudiem biex nippermettu li jkun hemm din is-sigurtà legali fl-Ewropa fit-transazzjonijiet online. Din għandha tiġi implementata f'ħafna mill-aspetti tagħha mill-Istati membri. Madana kollu għatem ħafna aspetti differenti illi għandhom jiġu sviluppati aktar biex intejbu il-fiduċja tal-konsumaturi fir-rigward ta' dan. Kwistjonijiet bħal l-approvazzjoni ta' regolament ġdid dwar il-riżoluzzjoni tal-tilwimiet fuq l-internet jista' jkun hemm ħafna tilwimiet minħabba il-kummerċ fuq l-internet u għalhekk l-Unjoni Ewropea jeħtieġ illi jkollha aċċess online għal eh, biex issolvi wimiet Hemm bżonn ukoll ta' kodiċi ta' kondotta għall-utenti għandna bżonn ta' input tar resources tar risorsi għal netwerk ta' kooperazzjoni fil protezzjoni tal-konsumaturi dan ser, ser joħloq suq ta' kwalità u l-aħjar kundizzjonijiet biex aħna nkunu nistgħu niżviluppaw is-suq uniku diġitali. Sejjer itejjeb il-fiduċja tal-konsumaturi fil-kummerċ fuq l-internet. Mod partikolari fis-swieq bħal mediċini illi jinbiħu fuq l-internet. Fi tranzazzjonijiet online aħna irridu nneħħu l-pis amministrattiv b'mod partikolari għal kumpaniji żaru ta' daqs medju. F'ħafna prodotti kemm jekk jinbieħu format fiżiku jew diġitali jekk ix mużika elettronika, films fost l-oħrajn. Ukoll il-kontenut għandu jkun indipendenti mill-format. Irdu nsaħħu l-applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni attwali. Pereżempju fil-qasam tad diskriminazzjoni artikolu 20 paragrafu 2 tad direttiva dwar is-servizzi illi tant tista' sar famuż minħabba nuqqas ta' implementazzjoni tiegħu dan huwa punt illi l-Kummissjoni u l-Istati membri għandhom jindirizzawh. Għanna namlu sforz addizjonali eh, dwar il-protezzjoni tal-proprietà eh, intellettuali u l-abbuż ta' dan. Dan għanna nindirizzaw biex ikun hemm qafas ġudizzjarju illi huwa fuq il-dokumenti leġislativi illi diġa jeżistu biex titħares il-proprjetà intellettwali fis-seklu 21 Għalhekk għandna nibdlu dan kollu biex inħarsu is-suq uniku u jkun konformi b'mod digitali. Neħtieġu sistema ta' accounting pubblika li tkun disponibbli online u l-Kummissjoni għandha strateġija fuq livell Ewropew dwar dan u din l-istrateġija għandha tkun waħda effettiva. Dawn huma l-punti ewlenin ta' enfasi setturi ewlenin fejn aħna irdu naħdmu aktar għatfadal xi aspetti individwali li m'għandix ħin noqgħod niddiskutihom fid-dettall. Issa dawn huma aspetti illi dwarhom jien nixtieq nisma' l-opinjoni tal-kollegi tiegħi qabel ma ndaħħalhom fir-rapport. Ma tantx għandi xi nżid f'dan l-istadju, ma tantx għandi aktar xi nżid. Lem il-kummerċ huwa importanti ħafna hawnhekk. Iżda għalissa jiena nixtieq nisma' l-opinjoni tal-kollegi. Grazzi. Um, Grazzi ħafna għall-introduzzjoni komprensiva. Jiena se nistieden il-shadows l-ewwel u kull min jixtieq jikkontribwixxi wara. L-ewwel se jkun Sur Campus, is-Sur Sir Sur Mendes, inti se titkellem fisem is Rangstrom et al. is Signora McLaughlin et al. is-Sur McCaustin mux hawnhekk. Signora Lamott al. Nek. jina se nistidina biex t-kontribuċi u koll, iżjed il-qoddim. Eh, Signora Kalazza Belt, titkellem. Is da jekka xie kollegi uħra li jġdi u jitkellmu, għamlu l-sinjal. Mela ram ta' kontribuzzjoni l-ewwel net isur eh, professur Campos Flashbook. Grazzi ħafna, President, eh, ftit eh, minuti biex ehm, infaħħar sur Portes, kollega li miet il-biraħ fl-età ta' 53 sena ehm, hija ħbar li fiha nikezzaw Um, membru parlamentari um, li jiġi minn pajjiżi wkoll xaħat li kien jemmen fil-proġett ta' Ewropa. Anki jekk ma konniex tal-istess um, xejra politika, nixtieq nirringrazzjah għax-xogħol tiegħu f'dan il-kumitat fuq dan is-suġġett nixtieq nirringrazzjah, nirringrazzja il-kellim li tkellem eh, fl-introduzzjoni nafu li llum il-ġurnata huwa ħafna iżjed diffiċli milli ħsibna meta bdejna fix-xogħol tagħna sena ilu ħsibna li konna biss se nikkompletu l-istampa kollha jekk tħares lejn il-numri kellna biss disa' fil-mija li ma kinux qed eh, biħu mod trasconfinali u ħsibna li kellna biss nżidu il-numri hawnhekk u ehm, illi nikkompletu l-istampa bis-su eh, uniku. Issa nafu li hemm ħafna iżjed diffikultajiet, hemm nuqqas ta' fiduċja, nuqqas ta' għarfien għal ħafna utenti. U għalhekk in-nuqqas tal-arqien huwa ħaġa li illi tintuża minn eh, dawk li jisfruttaw in-nuqqas tad drittijiet tal-, -tal tal-drittijiet eh, intellettuali fejn hemm għandna l-ispejjeż bankarji li mhumiex l-istess f'kull pajjiż, hemm is-sistemi tax-xiri li huma differenti skont il-pajjiż, is eh, sistema tal-konsumaturi wkoll huma differenti skont il-pajjiż. Għanna u koll ħafna idejat kontra l-Europa diskriminazzjoni għabbażi ta' nazjonalità f'rigward gwar ta' xiri uh, online il-sistemi lingwistika li tintuża online il, li tkun impossibli li tixtri minn pajjiż ieħor, impossibli li n-nies jażlu mill, mill minn benda sieħa tal-prodotti li ma tkunx tista' tqabbel il-prodotti. Daw kollha huma diffikultajiet li ħarġu. U r-riċerka fuq il-potenzjali eh, hemm ħafna nuqqasijiet fis-sistema. Nasab li l-potenzjal però huwa enormi għall-ekonomija, għax-xogħol u anki speċjalment għax-xogħol għaż-żgħażagħ kif intqal Mr. Reyes. Allura di mhix opportunità li nistgħu nitilfuha il-Kummissjoni resqet komunikazzjoni hija waħda ċara, loġika semmit ħafna prioritajiet li aħna naqblu magħhom. Il-grupp ta' ħidma tagħna wera li kien ta' pjattaforma eċċellenti għad-dialogu ma' kull min kellu għandu interess. In ġenerali l-attitudni lejn il-xiri online huwa wieħed konsenswali il-grupp ta' ħidma tagħna kien impenjat bisħieħ lejn l-idea li għandna bżonn eh, transazzjonijiet online li jkunu siguri u jekk ikonna diffikultajiet li niksbu din il-ħaġa, eh, issa hemm ħafna suġġetti oħra li jridu jiġu żviluppati wkoll biex nelbu dawn il-problemi u naħseb li l-xogħol ta' Sir Ares kienu eh, pass fid direzzjoni tajba issa Sir Enstrom jekk jogħġbok. Grazzi, naqbel ma ma dak li jintqalu mill-kelima ta' qabli u anke mill-opinjoni tal-Komissjoni fil-komunikazzjoni tagħha l-iżvilupp tas-suq intern. huwa wieħed li ħaġa importanti li suppost qed naħdmu fuqha. Naqbel ma kelliema ta' qabli jiena nemmen bisħieħ illi dan se jkun importanti ħafna l-Ewropa. Sfortunatament, però, jina um, ma nħossix eh, fiduċa li se jkollna maġġoranza kbira. Il-problema hawnhekk eh, fil riguard tinsab fil-leġislazzjoni jekk tħares lejn l-e-commerce pereżempju, kulħadd jaqbel illi eh, x'aktarx il-problema hawnhekk tinsa fil nuqqas fil-, fil nuqqas tal-fiduċa minnaħat tal-konsumaturi, il-fiduċa miex ħaġa li aħna bħala politikanti nistgħu eh, niddettu minn fuq, hija ħaġa li tista' tikber illi għandha tikber waħedha nistgħu ngħinuha biex tikber jekk għandna l-istess leġislazzjoni għall konsumaturi kullimkien fl-Ewropa dana jista' jwassal biex tkun iżjed faċli biex il-konsumaturi jibdew jixtru minn pajjiżi Ewropej oħrajn. Iddiskutejna rapport dwar leġislazzjoni ta' konsumaturi u f'dak iż-żmien deċejna kontra l-armonizzazzjoni bisħeħ u bekk għandna diskrepanza hawnhekk. Rapport leġislattiv ieħor li għamilna fil tal-proprjetà intellettwali u l-inforzar ta' drittijiet f'dan il-qasam jiffoka fuq il-konsenji żgħar jiena ninsab mħasseb sew li aħna qed nimminaw il-fiduċja tal-konsumaturi hawnhekk għax apparti il-riski perċeputi jew konċaputi hawnhekk qed niffaċċjaw ukoll ir-riskju illi l illi dwana jistgħu jikkonfiska tikkonfiska il-prodott illi xi ħadd eh, xtraħ. Wieħed irid jifhem il-konsumatur eh, hemm id-dritt li eh, id-dwana tikkonfiska il-mobile li jiena xrajt minn barra jekk inti tixtrih mill-Istat Membru jew mill-Istati Uniti, ehm, il-biċċa kbira tan-nies mhuwiex se jifmu d-distinzjoni hawnhekk skont din il-direttiva tal-importar tad-dwana xi ħadd li jixtri mobile illi mbagħad jiġi skonfiskat mid-dwana minħabba li m'hemmx armonizzazzjoni bejn iż-żewġ pajjiżi, għal konsumatur dan mhux se jkun xi ħaġa li eh, jista' jifmu. U l-ewwel ħaġa li eh, l-ewwel darba li tiġri eh, dik il-persuna se tirrabja sew dina se tinkiteb fil-medja wkoll li wieħed ma jistax ikollu fiduċja fix-xiri online minn pajjiżi oħra u bekk din diskrepanza bejn l-affarijiet eh, tajbin li hemm miktubin fil-rapport eh, tal-inizjattivi. Iwa, għal rapport leġlativ. Hemm ukoll eh, punt fil rigward tal-kontenut diġitali. Aħna kulħadd inkluż il-Pirate Party jixtiequ li konna l-offerti kummerċjali biex dawk li jkunu jistgħu jħallsu jridu ħalsu għall kultura jistgħu jagħmlu hekk. Hemm xi kumpaniji li eh, qed jippruvaw joffru joffru xi servizzi ġodda, pereżempju Spotify. Persuni qed qegħdin huma lesti biex iħallsu għall mużika pereżempju, iżda Spotify la eh, xi sena ilu għalmenu kien, kien prezenti fis seba stati membri minn 27. E, mumiex prezenti kull imkien u mux minħabba li ma jridux jew għaxu huma żenin għax imma għax iridu jinnegozjaw id-drittijiet tal-organizzazzjonijiet tal-drittijiet eh, intellettuali f'kull stat membru fejn joffru s-servizzi tagħhom u bekk eh, fis-27 darbit, għawnek għanna 150 negozjati differenti u bekk ma miex ħaġa li tista taħdem fuqa. Jider li memx possibilta li tarmonizza il-copyright għawnek biex ikollok titlu u tal-copyright. Jiena mħasseb li eh, għal-kem ikonna rapport sabiħ kemm ikun sabiħ se jkun impossibbli li nbidlu xi affarijiet fl-Ewropa. U dan jfisser illi xi interessi um, illi hemm se, se jitilfu jekk m'għandekx il-forza politika biex twetta din il-ħaġa, naħseb li eh, f'dan il-każ ma nistax inkun ottimist kemm daqs kemm nixtieq inkun ottimist Aħna se nistennew u naraw x'se jiġri. U nibqaw naħmu f'dan ir-rapport. Grazzi. Grazzi ħafna. Naħseb il l-Kummissjoni suppost se tibatilna l-proposta dwar il- il-copyright, zgur taf dwar dan, mux se tasal dirett għawnek, iżda eh, imbat eventualment tasal. Signora McLaughlin, grazzi ħafna u l-odwa tajba li l-kolħat nishtiq ringrazzja rapporter għal għall-impen tiegħu u l-entuzjazmu għal dan is-suġġett u għall-leġenda tant impressjonanti li ħadem ippreżenta lill gruppi ta' ħidma u kif smajna fil-wieħed mill-gruppi tal-ħidma l-impatt hawnhekk huwa ta' 2.6 triljun euro u skont starriċ li sar mill-Kummissjoni fuq is-suq digitali um, biex dana natuħ spinta anki 100 biljun euro fis sena jekk jekk jirnexxilna għandna wieħed um, iżjed minn wieħed biljun euro um, persuna li jaħmu f'dana u 3 biljun tal 2016 um, nista' naraw dak li nistgħu niksbu jekk nistgħu niksbu dawn il-benefiċċji hemm potenzjal enormi hawnhekk li għandna nisfruttah hawnhekk fl-Unjoni Ewropea u aħna ħerqanin biex naraw il-proposti tal-Kummissjoni f'dan il-qasam ewlieni ta' tkabbir ewlieni hawnhekk se jkunu l proposti tal-Kummissjoni dwar il-qafas tal-copyright u l ġestjoni tal-copyright. Għanna ninkoraġixxu il-licenzjar flessibbli u fl-istess waqt nipproteġu id-drittijiet tal-IP. Għanna naraw iż-żieda fil-flażla ekk iridu l konsumaturi biex ikunu jistgħu jiksbu l benefiċċji mod immedjat. U dan jista' jitwettaq biss jekk nissimplifikaw liċenzjar u trasparenza tal-firgwar tal-gvern fil-ħidim tagħhom fuq is-soċjetajiet jiġi simplifikat. Dan jista' jwassal benefiċċji reali għall konsumaturi issa firgwar tal-SMEs. SMEs għadhom qed jiffaċċjaw l-ikbar xkiel li żjed xkiel firgwar tas-suq diġitali Um, suq singlu digitali għanna nħarsu kolli l-implementazzjoni tal-leġislazzjoni li teżisti u l-implementazzjoni tas suq uniku għawnek u koll. Irridu naħdmu fuq kif nistaw naħdmu biex l-SMEs ikunu jistaw jaħdmu mod online u mod transkonfinali biex ikunu jistaw jikompetu l-aħjar mod fuq is-suq uniku. Jiena nisht enfasizzaw nek li n-nis u l-SMEs irridu jkunu jina biex il-broadband, l-access għal-broadband irrid ikun possibbli biex niftħu uniku għal-ċittadini tagħna. Irridu nistudjaw kif nistgħu nirriżolvu il-konflitti it-tilwim u anki għal-mekanizmu għal-proposta tal-mekanizmu tal-soluzzjoni online li u għabbażi tal-pagamenti li siru online għabbażi ta' xiri online fil-gwad tal-ħames prioritajiet fil-pjantazzjoni ta' komissjoni jiena proponi il-direttiva fil-gwad tal-kummerċ elettroniku jiġi imħejji mill-istati membri specialment fil-gwad ta' sistemi tal-swiq ta' dg eh, jiena eh, qed inħares li dawn il-proposti fejn għandhom valur miżju tal-Unjoni Ewropea iżda ma nistax nappoġġa regolament fil gwar tal-liġi tal-beħ komuni jiena nara l-nuqqasijiet eh, serji fil gwar tal-proposta tal-Kummissjoni. Eh, evidenza trid tiġi ehm, eh, proposta lill komitat il għaliex din hija ta' problema l-impatt tal-Komissjoni jiddiskuti biss il-forma u mhux il-kontenut. U għandna nifukaw ukoll fuq is-soluzzjonijiet prattiċi illi jista' jwaslu għal kodifikazzjoni eh, fuq dak li diġà ftemna fuq u fuq il-direttiva tal konsumaturi u nibnu wkoll fuq direttiva ġdida fuq eh, minħabba s-sistemi legali li huma għalin ħafna għalek jena nsejjaħ il-rapporteru li l-kollegi kolla għawnek aħna irridu non fuq eh, il-flus tal-flejes tal-konsumaturi tal-konsumaturi mod sensibli ħafna u irridu um, inwet u tkabbir ekonomiku um, ikbar mill-li qed nagħmlu u nasab li nistgħu nagħmlu hekk. Grazzi ħafna, issa wasalna l-kelima l-oħra. Mela sa ngħidilkom minn hemm fil-lista Sur Dabilt, Sur Ħaleja, Sur Galeja u Sur Xwab. Għaw xi ħadd ieħor li jixtieq jitkellem? Signora Korazza Bilti kħarġbak l-ewel, grazzi ħafna. Nilqa l-proposta tal-Komissjoni finalment għanna fil-qċata tal-agenda politika kif nistaw nżidu il-fiduċa. Din hija tajba ħafna fi żmien ta' soċjalista fl-Ewropa illi qed jipproponu idejat fejn qed arqu bil-ċittadini fl-Ewropa li jgħidu li għandhom il-fles li m'għandhomx fil-fatt. Aħna qed ngħidu għandna nilliberaw il-setat ehm, tal-suq fl-Ewropa u wasal iż-żmien tal-Ewropa Digitali, il-Kummissjoni fl-aħħar resqet 16 ehm, il-proposta għandna Ewropa eh, roadmap roadmap ta' fiduċa hawnhekk u qed naħlu fuq il-fiduċa hawnhekk biex nilliberaw u nneħħu restrizzjonijiet, diskriminazzjoni, l-ixkiel li jeżistu fuq l-internet u nagħtu l-istess dinjità lill libertà tal-moviment anki fuq l-internet kif għandna fil-fatt fil-mod eh, fiziku. Eh, ħaġa oħra li jiena ma stajtx eh, nifhimha Ilna naħdmu għal sentejn b'mod intensiv biex ikunna regoli armonizzati biex ikunna protezzjoni għal konsumaturi intkom fej kontu meta konna nġildu għal din. Fej aħna qed menta għonek, fej kontu intkom qed eh, tiġildu għal regoli armonizzati le kontu qed tajdu li kien hemm fiduċa, fiduċja meta qabel ma kien hemm fiduċa, ma ma tajtux xans li dan ir-rapport qed eh, dana mhux se jwassal rizulti. riżulti għal-rizultati, intkom xi tridu. Tuna xi alternattivi sodi kif nistgħu niksbu l-Ewropa Digitali biex u xogħol għall-Iżvezja, għal-nies fl-Iżvezja u fl-Ewropa minn flok ma tikkritikaw u tajdu l-oppost ta' kollox. Mela, eh, għandi żewġ eh, punti sodi li nixtieq nsemmihom mal-Kummissjoni. Eh, l-ewwel net fil-rigward tal-tielet azzjoni jena kontenta ħafna fil-gwar tal-prassi eh, u kummerċ ġust. Jina nasab li għandu xaqsam għal eh, punt ċezit mill punt B, punt tal-Komissjoni mresaq fil rigward tal-prinċipju tal-kondotta tajba u tal-mizuri ta' implementazzjoni. Pala riżultat tal-rapport tiegħek fil tas tassu eh, ġust ikun illi jkun iżjed ġust fl ewropa u żgura li l kummissjoni qed taħseb eh, dwar il-konsistenza dwar eh, fil-prassi fl ewropa dwar l-azzjoni ħamsa, l kummissjoni qed taħdem dwar it-tqabbil u mhux il-prezzijiet u anki fil-gwad ta' kwalità. Jiena kuntenta dwar dan, jiena naħdmu fuq dan biex nagħtu spinta lil dan fil-beħ fl-imnud biex nagħtu rivalura l-flus u jina eh, nkun kunnenta eh, kun xanda f'moħħa l-Komissjoni hawnhekk u l-aħħar proposta komprensiva li taris lejn l-infrastruttura anki biex tagħti seta' lill konsumatur eh, fl-aġenda għall-konsumaturi fl-Ewropa fost affarijiet oħrajn hawnhekk hija msemmija l-qafas korenti. iżda l-Kummissjoni kif se jkollha approċċ koerenti biex tnaqqas il-xkiel hawnhekk u biex tiġġieled mal istati membri li qed jirreżistu ehm, Ewropa Digitali. Grazzi l-Komissjoni, grazzi ħafna l-Sinjora Bilt, l-Sinjora Bahajan. Grazzi ħafna punt li nidħol iżjed fil-fond fih huwa l-interface bejn l-internet u l kunsinja tal-beħ tal-prodotti għandna problemi ħafna fil-bini tal- tassu intern digitali. Il-problema ewlenija hija l-interface lejn il-dinja digitali u d-dinja reali. Il-kummerċ tat trasport Per eżempju, għanna nuqqasiet għawnek l-ispejs ta' trasportu l-pagamenti u koll, dan mux kollox jista' jisir um, ehm, permess tal-internet irrid ikollok il-moviment reali eh, tal- u il-moviment tal-ħlasijiet tal ukoll bejn il-banek u dana jaffetwa il-kummerċi il żgħar, negozji żgħar għax irrid ikollok il-pjattaformi hawnhekk. Eh, trid tħallas permezz tal-PayPal pereżempju. Iżda dan jifisser il-limitazzjoni ta' restrizzjoni fuq il-libertà u għandek bżonn ta' xogħol li jsir eh, fuq il-mezzi tal-pagamenti. Irridu neħdu in konsiderazzjoni l-protezzjoni tal-konsumaturi, drittijiet tal-konsumaturi, irridu nrawmu il-fiduċa fost il-konsumaturi. Għanna potenzjal enormi ta' tkabbir ehm, f'dan il-qasam. Għanna ammont enormi għawnek, 8% hija eh, ammont enormi. Jiena rajt eh, fis-ħariġ li sar, li dan ifisser li il-rata ta' tkabbir ifisser ehm, eh, elf impek ġdid illi jista' jsir jekk nisaw niksbu kif nisaw niksbu dan il-xol kollu. Il-flus li kollok f'butek huwa l-uniku flus li għandek x'tonfoq. fuq. Jekk irridu eh, nsaħħu s-so Ġermaniż, nistgħu nagħmlu hekk permezz tal-kummerġ digitali, iżda rridu nkunu kawti fil-kwad tal-effetti li dan kollu fuq il-kummerġ ehm, tradizzjonali. Kull ma jmur qed isir iżjed diffiċli Eh, biex taħdem dan il-qasam rajna konċentrazzjoni tal-negozji il-beħ bibnut um, fil-ħwienet il-gbar. U din hija ta' diffikultà għall konsumaturi jridu nżommu f'moħħna illi jekk inkomplu nibnu is-swieq u l-kummerċ diġitali jridu nżommu f'moħħna l-effetti li dan se jkollna, dan se jkollu fuq il-beħ reali, fuq il-ħwienet il-gbar. Ma rridux li dana eh, ikun hemm diviżjoni kompletament bejn iż-żnejn. Irridu nsomu f'moħħna n-network jekk se nkollna nużaw il-broadband jew l-IT. Jew sistemi oħrajn. Jekk jekk inbidlu għas-suq digitali għal e-commerce irridu nżommu f'moħħna illi kulħadd għandu jkollu opportunità biex ikun biex ikollu l-kondizzjonijiet indaqsa l kulħadd hawnhekk. Is-Sinjura Kalaw hawnhekk u mbagħad is-Sur Xfab u s-Sinjura Einstrom naħseb li inti xtaqt eh, terġa' titkellem u tista' tagħmel hekk fl-aħħar. Naħseb li s-Sinjura Kratabel tixtieq eh, tisma' tweġiba tiegħek. Is-Sur Kalaw kieġbok. Grazie President. L-ewwel net nixtieq nirringrazzja lil eh, rapporter u ngħid li kemm nappoġġa. U jiena lesta nikkolabora. Dina miex l-aħjar forum biex nirrispondi fuq id-drittijiet tal-awtur u fuq il-mistoqsijiet li għamlet il-kollega Engstrom billi Nistaw najdu li wieħed jista' jixtri telefon fuq il-frontiera meta nafu li il valigġi personali huma esklużi. Issa, fuq l-agenda digitali, eh, peress li wieħed irid jagħmilha flessibbli, jiena kont nipreferixxi li jkun hemm l-istess soluzzjoni li il-ħodor ma għamlux, emson li konna koerenza u nishtiq najdu dana qabel ma nati risposta. Nishtiq namel kommenti ħor. U nixbet l-attenzjoni fuq il-fat illi il-Komissjoni weditna l-2012 strategija fuq il-kwistjoni ta' cloud computing hija importanti ħafna fuq is-suġġett li qed nittrattaw għax fih potenzjal kbir ta' impik, potenzjal ekonomiku kbir propju għad dispożizzjon tal-SMEs għax huma dawn e, il-kumpaniji li m'għandhomx strumenti biex jinvestu. U dan huwa il-punt li xtaqt nixbet l-attenzjoni tagħkom. Grazzi, Signora Gallo. Aħna se diskutu l-opinjoni tiegħek fuq il-network ta' telecoms iktar tard, għax kien hemm għal ukoll li għandna bżonn ta' telecoms ta' alta ta' kwalità għolja biex nmexxu l-suq l qudiem. Se niddiskutu iktar tard meta nitkellmu fuq ir-rapport tiegħek. Istur xvab. Grazzi, President. Intqalu ħafna affarijiet għal dastan sen nikkonċentra fuq il-kummenti li huma l-iktar importanti. Jina nħossi l-Komissarju Barnier bl-istrateġija tiegħu orizzontali jista e, e, imexxi su intern bi proposti e, differenti fi setturi l-iktar ġusti. Illum sfortunatament hemm nuqqas ta' fiduċja minnaħat tal-konsumaturi fil-aġenda digitali. Għat memx dik il- preparazzjoni neċessarja biex il-suq transkonfinali jaħdem. Din il-fiduċa, naturalment, eh, ija e, eh, fost dawk il-konsumaturi li u jixtru transkonfinalment. Aħna eh, rajna ħafna studi, ħafna starriċ li għajdinna li ħafna konsumaturi li jixtiqu E, jixtru e, minn pajjiżi oħrajn, però għal ħafna raġunijiet e, ma jirċevux umbat il-merkanzija, forsi solvibilità transkonfinali tal-karti ta' kreditu kuntu ma nistax tiġi verifikata, forsi s-sistema ġenerali ta' dan il-kummerċ u li wis, il-servizz tal-konsinna tal-, -konsinna tal Eh, tal-merkanzija u għali wis u għanda raġuni sinjura Korazza Bilt, hemm ħafna xkiel, hemm ħafna affarijiet li ma rigwardawx biss il-fiduċa, hemm bżonn naħdmu eh, ħafna u naħseb li sinjora Engstrom tista' jaħseb b'mod eh, kostruttiv ħafna jekk irid. Hemm elementi oħrajn li jeżistu fuq il-su intern illi għat ridu jiġu implementati. Wara kollox il-president eh, tal-grupp kiteb li l-president tal-kummissjoni u fil-ittra qal li eh, minkejja l-paket wieħed u tnejn tal- eh, tal-suq Interni irridu naħdmu iktar biex niksbu su interna xwara wara kollox suq interni digitali huwa deċiżiv hemm ħafna strumenti li sfortunatament fil unjoni Ewropea mhumiex implementati. Ekstrom. Eh, signora Korazza Birk, signora Gallo, jena nishti nirrispondi għal t tnej li jitkom, anki e signora Gallo ġatel ġatelqet. Jena politiku, imma ma najċi li għandi eh, konkreti għal kull problema li jeżisti. Jena għadni forsi ma serċ politiku sieħ, pero għandi xie proposti. Fu l-infurzar ta' dwana tal propietà intellettuali, jena naħseb li ħadna zbal hemmhekk u forsi dina nistgħu noħduha fit tini qari u nerġgħu niddiskutuha fid ta' dan ir-rapport u fil-xogħol li qed nagħmlu biex nipromuovu eh, il-kummerċ elettroniku. Is-Sinjora Gallo għandha raġun, il-bagalji eh, personali huma eżenti, però eh, il-punt fuq il-kummerċ elettroniku għalli memx għalfejn noqogħdu morru fil-pajjiż liħor u ma jkonniex naturalment dawn l-affarijiet fil-bagalji tagħna. Eh, u fuq dan niproponi li jkun hemm it-tinqari. Issa fuq il-copyright u fuq il-problemi għal eh, suq intern digitali, jiena kontent b'din il-mistoqsija, għax jiena l-biraħ nedejt ktieb li jismu il-kas għal uh, copyright reform, għal reforma tal-copyright, u distribuitu dal-ħodu, din hija l-proposta tiegħi jekk aħna nistgħu nagħmlu titolu ta' copyright Ewropew eh, bekk inkunu nistgħu innaqsu l-influenza ta' dawn il-collecting societies il huma huma li qed iżommu lura suq intern suq intern. Jekk il-maġġoranza jixtiequ jaħdmu f'dan is-sens jiena eh, lesni koopera. Eh, jiena kontenti li inti użajtna bħala pjattaforma biex tinedi l-ktib tiegħek. Naħseb li sena naqra waħda, però meta namlu opinjoni fuq u f'din il-komitat inkunu nistgħu naqraw. Kenna dibattitu interessanti ħafna, nixtieq nagħmel żewġ eh, kommenti bħala eh, mill-perspettiva tiegħi għax jiena kont partecipant biex naħdem f'dawn il-gruppi ta' ħedma jien naqbel mal-kollegi l ewwel net naħseb li dan huwa dokument tajjeb ħafna mill-DG Markt għax eh, u e, ġenerali ħafna. U hemm ħafna kwistjonijiet li diġa jeżistu kemm dan il-komitat kif ukoll f'oħrajn li ġibnihom flimkien u naħseb istorarjas dawn se jsemmihom u rridu nifukaw anki fuq il-vojt li rridu nimlu aħna, nimlew aħna. Nishtiq nisaħa punt li semmejt anki Sinjora Karazza Bint. Naħseb li għanna bżon aħna nistudjaw kwistjonijiet fuq il liġiet tal kompetizjoni fuq il-distribuzzjoni selettiva u s-sur munja ġi fil-komitat tana tiftakru, pero ma tanċ kien interesat f'dawn il-kwistjonijiet u naħseb illi regoli tal-kompetizjoni għandhom parti importanti xjaqdu għawnek għax eh, għandhom ruol importanti għax iridu niżguraw illi l-internet tizgura l-kompetizjoni libera. Però, naturalment, mhix kwistjoni biss tal azla tal-informazzjoni fost il-konsumaturi u l-Kommissjoni għanda raġun meta titkellem fuq eh, il-problemi potenzjali meta nitkellmu fuq l-għażla wiesa, kif jafu l-konsumaturi jafu, kif jienu jistaw jafu daw li għandhom informazzjoni ġenwinament indipendenti, speċjalment eh, meta jkun hemm eh, websites li l-om anki il-paraguni tal-prezzijiet. Hemm kwistjoni ta' trasparenza u dawn huma kwistjoni importanti ħafna Il-punti l-oħrajn li xtaqt nitkellem xaħġa fuqhom hija kwestjoni ta' Sinjora McClarkin fuq id-drittijiet tal-konsumatur u fuq kwistjonijiet tal-konsumatur. Jiena eh, kien interessanti nara li il-dokument tal-Kummissjoni hawnhekk tajt unek kwota illi fl-2020 dan kien fis-sena li għaddit u dan se jkun fil- Eh, Mejju ta' 22 ta' Mejju u dan għom il-kabinet ta' Surdalli. Eh, illi komissjoni ħat prezenta agenda bazata fuq dan l-approċ u fuq l-imġiba eh, tal-konsumatur u aħna edin naħdmu fuq daw rridu nizguraw illi ikun hemm risposta għal agenda tal-konsumaturi u dana huwa punt importanti ħafna. Issa Jiena xtaqt anki insemmi il-fatt li waħda mill-laqat kena prezentazzjoni importanti mill-BIOP li l-Organizzazzjoni tal-Konsumatori Ewropea. U l-idea tagħhom essenzjalment kienu għal afas eh, għal kontratta afas, eh, afas li għandu jiġi użat fuq transazzjoniet fuq l-internet. Eh, li għanda tinkludi format sempliċi, il-Signora e McClarkin u anki Sur Angstrom tkellem fuq dan, format sempliċi, l-elementi principali ta' dan u fihom ukoll elementi oħra. U jider li li dan għandu possibilità nmexxu s-sitwazzjoni qudiem. U anki il-liġi komuni tal-bejħ li nafu mill-proposti li ġakelna u nafu li ħafna stati membri li ma tantx ma kontenti li jimxu f'din id-direzzjoni. Iridu naħdmu malajr u namlu implementazzjoni pratika ta' drittijiet tal-konsumaturi u din il-proposta eh, tamli li semmija u naħseb li dan huwa vejkolu tajjeb biex tiġi din il-proposta bħala eh, tre parallela. Għal daqstant, grazzi li kulħadd tal kontribuzzjoni tagħkom, issa se nistieden il-Kummissjoni u l-Sinjora Lamont jekk tixtieq biex ta' risposta qasira un bat nitlob ir-rapporter jala id-dibattitu. Is-Sinjora Lamont. Grazzi, President. l għonet Nilqa il-kooperazzjoni mal- mal-sur Arja Saċevarija u l-grupp tijaw, għax inna sena u nofs issa e- e li ju possibli n-diskutu fuq għafna kwistjonijiet fid-dettal. Issa fil kontest ta' xogħlijiet tal-grupp ta' ħidma illum wara l-konsultazzjoni publika, hemm eh, opinjonijiet eh, simili biex naħdmu fl-imkien ħalli nkunu nistaw nwet u il-suq intern digitali meta wieħed is l-impatt possibbli fuq it-kabbir fuq l-impigi li għana tant bżon tagħhom. Jien u ukoll li dan il-kunsens fuq livell ta' uh, evalwazzjoni tal-pjan ta' azzjoni u anki jaqbel miegħu l-Kunsill. Is-Sinjura Korazza Bilt. L-ewwel diskussjonijiet tal-ħidma tal-Kunsill biex jippreparaw il-konklużjonijiet fuq il-komunikazzjoni u t-tieni laqa eh, ta' dak il-grupp eh, isseħ propju l-lum, dawn reazzjonijiet tal-Kunsill kienu pozitivi, pozitivi. U għaveru illi eh, rrid naraw mbagħad fid-dettall kif se nimxu u rridu propju nanalizzaw dawn biex namlu progress. Memx memx eh, soluzzjonijiet eh, eh, ta' miraklu li jistaw imexxu kollox il-qoddim. Hemm grupp ta' intervenzjonijiet, hemm ħafna intervenzjonijiet fl-imkien li jistaw ikollhom l-influenza tagħhom, speċjalment fil-dinja rurali fuq l-aspett tal-kompetizzjoni li kellna fuqhom ħafna drabi, speċjalment fl-applikazzjoni rigoruża tal-linji gwida tal-, -linji gwida, tal fuq fu din ir-ristrutturazzjoni. Issa, Nishtiq nirrispondi l-Sinjora Korazza Birk illi naturalment aħna aħna nafu xinid din ir-rabta e, mal-rapport fuq il-kummerċ għall-imnut tal-2010 jek niftakar sew. U, u dawn jirrigwardaw mod partikolari il-B2B illi E, diskutejna fl-imkien ma' Signora Lazaroval u kwistjoni oħra hija kwistjoni tal-copyright u anki dritt għall informazzjoni Però fuq dan nistaw aħna nitkellmu la darba ikollna l-proposti kollha u l-ideat kollha qudiemna. Nixtieq ukoll e, nitkellem fuq aspett li ġi msemmi fir-rapport u li ma rridux ninsew. Meta e, namlu negozjazzjoni ta' proposti ġodda, rridu nżommu f'moħħna l-impatt ta' dawn il-proposti ġodda ta' liġi fil-qafas digitali. Dawn jitħlu fil-linji gwida tal komissjoni għal analiżi tal-impatt u mod partikolari ma rridux ninsew il-kompatibilità ta' kull proposta ġdida mal-tmim eh, ta' suq intern digitali. Ma dan naturalment nistaw għom eh, ftit aħna lesti biex nitkellmu mal-rapporter biex natu l-assistenza kollha li hemm bżonn. Grazzi ħafna. Jiena kontent nisma li l-Konsillu kol qiegħed jimxi l-qudiem u għat jgħamil progress fuq dan il-kwistjoniet għax kif semmej din għanda priorita partikolari u naf li sinra Gepard ma kienieċaw iktar kmini imma eh, dana għax anki jie kienet membru tal-komitat tal-Kozak din il-ġimma fuq il-su intern u u għemmek ġiet il-prezentazzjoni ta' Signora Kress fuq il-su digitali intern, forsi tixtieq issemmi fil osor eh, dak li intqal il bira fuq issu internu fuq il-kozak. Iva, grazzi. Fil-fat kienet la interessanti ħafna dik li kienem il-bira f'Kopenhagen fuq issu intern digitali. Il-Komissjoni Ewropea naturalment hija lesta taħdem eh, b'mod wiesa u daħna naturalment nil-qawħda eh, rajna b'moċar illi bejn il- membri tal-Parlament Ewropew u dawk tal-Parlamenti Nazzjonali kien hemm konsens eh, ġenerali. Eh, mm, Kenna konsens fuq il-kummerċ elettroniku u fuq il-kwistjoni ta' dritti ta' copyright, eh, eccetera. Kienet laqa verament utli ħafna u laqa ta' xi tliet u naħseb illi se jinħarraġ eh, komunikazzjoni bil-miktub fuq ir-riżultati ta' dan il eh, ta' din il-laqa. Naħseb illi mixjin fit tri eh, tajba u aħna kollha napprovaw dak li qed isir f'dan ir-rapport. Grazzi, mela issa ettina l-kalendarju. Iva, l-ewwel net nixtieq E, anki jena nsemmi l-istur portas ma kunx naf li mejt il-beraħ. Grazzi tal-informazzjoni li tawna, jena u kon nishtiq nsemmiħ u anki l-familja tijaw, nishtiq nirringrazzja għal daw kolla li tkelmu u grazzi tal-kontribuzzjonijiet li tawna. Aħna kolla għet inħarsu fl-istess direzzjoni fuq dan il-punt u naħseb li dan huwa punt interessanti bħala puntat lo. Hemm xi kwistjonijiet illi ma semmejx fl-introduzzjoni tiegħi, per eżempju l-aċċess għal e-commerce u anki il-format eh, taħħa specialment fil-żoni rurali. Dawn huma kollha kwistjonijiet li għad iridu niddibattu. U iridu nżommu f'moħħna meta niddiskutu dawn il-kwistjonijiet. Hemm bat kwestjonijiet li eh, eh, miex l-ewwel darba li qed nitkellmu fuqhom, pereżempju din l-idea li rridu nissemplifikaw leġislazzjoni eżistenti aħna kollha naqblu fuq din il-kwistjoni. Din hija l-iktar ħaġa importanti jekk irridu nkollna suċċess fis-suq intern fid-dinja digitali. U għal daqstant is-semplifikazzjoni se jkun punt ewlieni ħafna. U biex nirrispondi għal xħut mill punti li tqajmu waqt id-dibattitu naħseb illi u veru irridu nipromuovu il-ħidma li sir fuq livell Ewropew. Jien naħseb illi għall-ewwel darba l-istituzzjonijiet Ewropew jaqblu fuq dak li irid isir, ma jaqblux forsi fuq kif għandna niksbuhom dawn il-miri. Eh, Peress li għat mannix bizzajet iktar ħin eh, għad dispozizjoni nista' nitkellem fuq il-kalendarju li għanna għoddimna. Aħna se skambju ta' opinjonijiet fl-20 ta' ġunju fuq l-ewwel abbozz tar-rapport il-skadenza l-emendi hija tal-10 ta' Lulju u l-emendi mbagħad se jiġu diskussi fit-18 ta' Settembru emendi ta' kompromess eh, E l-iskadenza hija l-10 ta' Ottubru, mbagħad nivutaw fil-Kumitat fil-11 ta' Ottubru, mbagħad fil-plenarja kollox jimxi kif suppost f'Novembru ta' din is-sena. Mm, naħseb li e, dati huma preċiżi. E, dawn huma id-dati illi aħna għandna qudimna. U minn ma nitlef iktar żmien nirringrazzja l kulħadd, grazzi tal-li ġejtu u dana huwa dossier u se jkun dossier bla dubju interessanti. Grazzi, aħna nħarsu dim lejn eh, il rapporti għak, l-iskadenza tiegħek hija 30 ta' Mejju u aħna qed eh, nistennew eh, l-agenda tal-Kummissjoni fil-22 ta' Mejju, forsi jista' jkollok Eh, xi idejat li tstatiħu minn dik il-komunikazzjoni tal-Kommissjoni. Grazzi għal din id-diskussjoni interessanti, se għaddu għal punt li jmiss fuq l-agenda u minn flok ma nkun il-President sen sir rapporter għax il-punt u għalli nidiskutu l-emendi fuq il-rapport tiegħi fuq il-proposta tal kommissjoni biex namlu aġġornament un riforma ta' direttiva fuq il- Eh, regolamenti li rigwardaw eh, eh, il-dajes u il inġenji sportivi fuq l-ilma. Għaw il-shadow rapporteurs u jina u kol nilqa skwadra għawija minn DJ Enterprise missur ġiraw il li huwa importanti sur Wilburnas huwa anki specialista fuq dan is-suġġett u nisimgħu minn għandhom iktar tard. Mela nibda billi niftaħ id-diskussjoni u nikkommenta fuq l-emendi. U minix se nerġa' nidħol fuq il-punti ġenerali li diġa uh, eh, introduċejt meta meta għamilt l-introduzzjoni tiegħek għaktar kmini, se nikkonċentra fuq l-emendi. Minn 66 emendi hemm ħafna illi eh, għamilt jien stess Però nixtieq ringrazzja lil eh, bosta rapporteurs eh, innaħseb illi eh, magħhom diskutajna flimkien u dana jifisser kemm ħdimna mill-qrib fuq dan ir-rapport. L-emendi tiegħi rigwardaw l-għannet li nintroduċu ideat ta' kategorija ġdida ta' design li semmejt fil-prezentazzjoni bħala xogħol u għaddej bħalissa. U kien hemm risposta interessanti minn naħa tal-partit interessati illi dawn il-kategoriji ta' design għandhom ikunu iktar ċari u iktar speċifiċi fuq dak li għandu x'jaqsam mal-kondizzjonijiet illi fija dawn il-dajes eh, se jkunu inklużi. Eh, hemm eh, eh versjonijiet iktar differenti minn dawk illi semmejtien Eh, u nistaw nitkellmu fuqhom iktar tard niddiskuti magħhom imbagħad dawn l-idea tagħhom. Però b'mod ġenerali l-idea li nkunu speċifiċi ħafna fuq il-kondizzjonijiet li rigwardaw eh, il-riħ u l-mewċ kemm ikun oli dawn il-kondizjoniet speċifiċi eh, illi wieħed jista' jagħmel disin fuq dawn il-dajes meta niġu għall-ilmiet differenti li eh, rridu jaffaċċaw dawn il-bastimenti. Umbat nisimaw xie rridu xie jasbu l-Kommissjoni fuq dan. Umbat hemm emendi ta' kjarifika fuq l-immarkar u aspetti oħrajn li inkludejtu anki kjarifiki u dettalji li memx għalfejn għodu għom, pero jekk il-kollegi li xtiqu jagħmlu mistoqsijiet fuq dan, jiena nilqahom. Jiena nixtieq anki referenza għal Eh, emendi oħrajn li ġew proposti minn kollegi. Eh, Sur Manders kien l-iktar wieħed eh, prolifiku u l-iktar enerġetiku mill- mill-kollegi. Jiena joġbun l-idea tiegħu li kon licenzi armonizzati għal dawn il-bastimenti, pero dan joħroġ mill-ambitu tal-proposta teknika Eh, u minni zgur li eh, laqas eh, nistaw ninkludu għom fil-premessi dawn l-idejat, pero jista jkunem hemm oħrajn fejn nistaw nipromovu din l-attività u nistaw nitkelmu fuqa. U jitkellem anki fuq kustjonijiet ta' tax avoidance fuq il-diesel li laqas dan muwa fil-ambitu tal-proposta tagħna u fuq dan nistgħu nitkellmu iktar tard ukoll. Umbagħad għamel emenda oħra fuq responsabilitajiet tal-produtturi eh, fuq il-markatura. Jina ma nasibx li proposti tiegħu jitħlu fl-ispiritu li konna responsabilità tal-produtturi, però nistaw anki nid-diskutua. sur xvab għamel xi proposti utli fuq il-kjarifika tal-targa ta' identifikazzjoni u marki ta' oriġini eh, onistaw niddiskutu jekk dan nistawx ninkluha eh, f'menda ta' kompromess. Mbagħad istur Xfab u anki istur Karas għamlu proposta fuq eh, eh, konġenji ta', ta waqfa ta' emerġenza fuq il-dajes tagħna. Ma nafx hekk hemm bżonna illi din il-kwistjoni kan nix ninkluduha. Nistgħu nitkellmu għal-Kommissjoni. Jiena naħseb li nitkellem fuq l-emendi kollha speċifiċi fid-dettall, però b'mod ġenerali aħna għandna bażi biex ngħaddu għal vot konsens kbir fuq il-proposta u mbagħad wara nkunu rridu niddiskutu mal-kunsill kif iridu jimxu qudiem eh, bil-proposta. Aħna se nivvotaw fil- eh, presidenza daniza ma il-presidenza ċipriota se jkollhom ituna idea ta' kif iridu jaħdmu fil-gruppi ta' ħidma u rridu nkunu Irrid indikazzjoniet indikazzjonijiet mill-speċjalisti tal-gruppi ta' ħidma jkaqblux mal-direzzjoni ġenerali qed insegwu f'din il-proposta. E, forsi jintkom e, interessakom tkunu tafu koll li naret nej f'Copenhagen jina e, tkellimt mal-Ministru tal-Ambjent Danis u tkellimt fuq kwistjonijiet tal-ħsejjes u tal-emissjonijiet tal-egzost u, u, u kienet interessata li tiddiskuti miegħi Eh, fuq dawn il-kwistjonijiet. Jew il-prezentazzjoni tiegħi nista' nistieden il-kontribuzzjonijiet min-naħa tal-Shadows u nibda direttament Mistur Xvab. Ewa, grazzi President. Naħseb illi inti semmejt l-aspetti essenzjali tal-emendi fil-fatt. L-emenda 52 fuq il-daje sportivi li l-Stati membri poġu fuq il suq u anki semmejt l-emenda 65 u l-stop device ta' emerġenza din hija pratika komuni f'ħafna stati membri ma mhux kullimkien. U jiena qed nassumi illi fuq eh, eh, regolamentazzjoni fuq livell tal-Unjoni Ewropea tkun ħaġa Eh, sensibli u tkun ħaġa tajba. Fil-qosor, President, jena nixtieq rispondi fuq din l-introduzzjoni ta' kategorija ġodda eh, dawn huma emendi 59, 61 u 63, aħna naqblu u aħna għadna li se jkollna eh, dokument ta' briefing fuq dawn il-kategoriji u naħseb li dina rridu nżommuha separata mill-emendi u mill-riżultat ta' dan il-dokument se nżommuh separat. Umbat ek nħarsu lejn il-kategoriji. forsi nistaw najdu l-emenda 56 eh, tkun post tajjeb u dan huwa kull ma xtaqt ngħidha issa. Grazzi, Isur Grazzi. Grazie. Dina kienet opportunità tajba biex insegwu l-produzzjoni ta' dan il-rapport, grazzi anki għal eh, għal-ħiliet tijak, l-esperienza tijak u, u l-emendi li għamilna kemm jena kif ikollu sunu karal. Abbazati fuq il-kondizjonijiet fil-Finlandja. E, L-iktar ħaġa importanti hawnhekk hija li intajbu s-sikurezza ta' dawn il-dajes u minna ħatana kwalunkwe ħaġa li t'ajjeb sikurezza għalina naprovawa. Għal daqstantina ma naħsibx se jkun hemm verament problemi minna ħatana. U importanti naturalment illi aħna narfu il-bżonn illi jkun hemm protezzjoni tal-ambjent, tan-natura, l-użu ta' ċerti tipi ta' karburant, per eżempju, irridu nillimitawa, irridu tkun soġġetta għal regoli, u anki rridu nizguraw illi se naqsu l-emissjonijiet tagħna illi jistaw joħolqu problemi. Dawn huma punti importanti. Però naħseb illi l-affarijiet l-oħra li jirrigwardaw is-sikurezza eh, dawn huma kollha affarijiet pożittivi. Jiena naħseb illi il reformi eh, u l-bidliet li dan il-rapport se jwassal bħala rizultat se jkunu pozittivi, se jkunu importanti ħafna fil-Finlandja. Alina, grazzi ħafna. Mr. Manders. Grazzi, President. Jena kontent nisma li jinti tħoss li jena attiv ħafna għax huwa normali li wieħed ikun attiv meta jkun shadow. Jiena naħseb illi l-proposta hija tajba ħafna u mhijiex kontroversjali. Hemm ħafna punti li jiena amment imma rridu noħorġu bi proposti mbagħad naraw dettal tagħhom Però jekk aħna nitkellmu fuq sikurezza, standardizzazzjoni, eċetera, però ħafna drabi ninsew l-iktar ħaġa importanti, in-nies l-utenti eh, li jużaw dawn il-roti jew il-dajes eh, jgħidu mhux il-mandat tagħna. Aħna ma rridu qatt ninsew il nies li qed l-utenti, anke jekk mhux il-mandat tagħna f'dan il-kumitat, però rridu nitolbu li l-Kummissjoni joħroġ b'soluzzjonijiet U għal din raġuni jina nħoss li għalin għasint bħala rapportar tista' tappoġġa l-amendi tiegħi. Għadiex naħseb illi il-proposta hija bilanċata u jiena se nappoġġa se nappoġġa l-amendi tiegħek. Grazzi ħafna. Jina naħseb li ta' ħaġa importanti nħoss li dina meċ responsabilità tal-Kummissjoni, imma fil-fatt eh, responsabilità tal-Istati membri li għamlu verifiki fuq il-dajes. Il Eh, però din għazan nistgħu niddiskutu fuqha separatament, separatament. Isna Ruda. u koll naħseb illi għandna konsens wiesa fil-kumitat. Jena għandi xi problemi bl-emenda 58 tiegħek. U dan u artikolu mhux premessa u jena eh, nistaqsi għala ma npoġuwix fi premessa di. E, il-fat li il-Kommissjoni ħati prezenta proposti leġ e, e, leġislativa għal licenza din għandha tkun fi premessa din il-kwistjoni, mhux f'artikolu. Barra minn hekk aħna napoġġaw l-emendi, però fuq il-divizjoni f'kategoriji rridu nipreferu nistennew il-riżultat eh, tal-dokumenta ta' debriefing, un bat naraw il-pozizjoni tagħna li ma tkun. Grazzi, ħafna jma iva, jena nsejt nsemmiha din il-dokument ta' debriefing illi eh, se jiġi publikat. U rridu naraw meta se joħroġ ta' fit-30 ta' Mejju se toħroġ din il- se joħroġ dan il-dak. 30 ta' April jgħid il-kellim. Għal stant dina ħatkun disponibli minn hawn nifti ieħor il-ġimgħa d-dieħla. U naturalment dina asmu għamil aktar mal-inkun possibbli u bat nagħmlu diskussjoni oħra biex naraw jekk hemm aspetti oħrajn ta' din il-dokumenta di briefing li nistgħu ninkludu fil-emendi ta' kompromess. U dawn jinkludu anki il-proposta il-proposti la signora Korkola għax naħseb li għanna grupp ta' emendi unifikat u naturalment Eh, nistaw anki eh, nitkelmu fuq il rapport tal mal-Kummissjoni. Hemm xi ħadd ieħor li jixtieq jitkellem mela is-Sur Ġirar. Natik il-mikrofonu fuq il-proposta. Ma nafx hekk hawn xi ħadd mill-Kunsill, imma forsi tistgħu ittuna xi indikazzjoni fuq il-progress fil-gruppi ta' ħidma tal-Kunsill ukoll. Grazie tal-li tajtna l-opportunità li ta' nati l-kommenti tagħna fuq l-emendi. Però jekk intkom tippermettuli nibda eh, billi ngħid kif qed jiżvilu Pawla Farid fil-Kunsill, aħna kważi lesti bl-analiżi fuq l-artikoli. Mbagħad wara mm, se nitkellmu fuq l-annessi. Mela, aħna nħossu illi mhux iktar minn żewġ laqat oħra fil-grupp ta' ħidma inkunu nistgħu nispiċċaw l-analiżi tad-direttiva u l-annessi. Aħna ma għanniex indikazzjonijiet konkreti għalissa fuq il-laqat il-presidenza li jmiss tixtieq torganizza għal daqstant jidrinna eh, forsi illi l-ewwel laqgħa tal-grupp ta' ħidma jista' jseħħ f'Settembru Aħna se nipruvaw b'kooperazzjoni mal-presidenza l-ġdida mm, norganizzaw il-ħidma b'mod biex inkunu nistaw nal-oħ dan id-dossier qabel l aħħar ta' sena. Issa fuq l-emendi, nishtiq namel referenza l-ewwel net għal dawk li għajmu l-iktar problemi għalina. U l-ewwel waħda hija l-emenda 41 u 48 kwistjoniet u dawn huma kwistjonijiet ta' implementazzjoni. U aħna għanna aħna nibżaw wis illi bħalissa qed niżviluppaw artikolu u dan jista' jżid id-diskussjoni fuq l-interpretazzjoni u nistgħu jiġu interpretati b'mod illi Eh, il-magni kollha eh, għal dajes għandhom jiġu verifikati. Għax dawk li eh, dawk li jirrispettaw il-limiti tal-exhaust ma jitbidlux u dawk li rridu joħorġu ċertifikat u rridu u għatajjeb dak li għajdu l-produtturi, pero aħna rridu niverifikaw dan, rridu n-testjawom biex nizguraw li huma konformi U dawn it test huma għalin u għal daqstant eh, se tkun problema għal produtturi. Aħna konna nipreferu li dawn il-kwistjonijiet għom għal eh, fl-implementazzjoni għal daqstant jekk idru f'premessa jew fl-artikolu se jkollna noħorġu u niżviluppaw guidelines biex noħolqu qafas fejn ikun ċar li mumma dawk il-magni li jridu jerġgħu jiġu testjati u dawk illi eh, eh, eh, memx għalfejn ikun hemm test għalihom għax it-test se jqum ħafna flus. Fuq il-emenda 58 fuq il-kwestjoni tal-liċenzi, Din hija kwestjoni ta' leġislazzjoni ta' trasporti. Aħna ma nix problema li niddiskutu din il-kwestjoni, ma' l-problema hija li ma taqax taħt l-ambitu ta' din id-direttiva. Fuq l-emenda 64 il-pajis tal-produttur aħna nixtieq unżommu testana għax barra minn argumenti oħrajn, l-autoritajiet ta' sorveljanza ta' suq jishtiqu forsi e, ikunu e, jistaw jishtiqu e, jamlu zjara il-post ta' produzzjoni u għal daqstant l-indikazzjoni tal-pajis tal-manufatturur u importanti għal dan fuq l-outboards għandu jkollhom fuq il-cut-off device ta' emerġenza illi nżidu il-ħtiġijiet jista jirrappreżenta sfida għal ħtiġijiet oħrajn meta wieħed is il-speċifiċitajiet tekniċi ta' dawn il-devices ta' katof ta' emerġenza. Dastant, għanna mbagħad xi kummenti oħrajn li huma as importanti fuq l-emenda 48 u 51 skużawni, jgħajt il-kollim, 43 e u 51, għax għawnek għaw differenzi għal kwistjonijiet li ma nħossux li huwa post hawnhekk fuq is-sea marking. Il-verifika ta' sea marking ġo resajt, ġo premessa, venta nitkellmu fuq il-produtturi u din il-verifika hija obbligu tal-autorità ta' sorveljanza tal swieq dan fuq l-artikolu 43 u bat fl-artikolu 51 għal darbohra l-ispezzjonijiet hija huma obbligu tal-autoritajiet ta' sorveljanza ta' su u ma għandhom is-seta wkoll illi jagħmluhom daw meta jridu f'kull moment dana hija għażla tal autorità ta' sorveljanza ta' swieq U bat test tal-karburant 46 55. Maħna m'għandniex problemi, imma nħossu li ħafna minnhom huma superflui u dan jfisser li meta nibdew nużaw il-biokarburanti fuq is-suq, allora hemm bżonn il it-tests speċifiċi f'kull każ. U dan huwa obbligu għax se jkun hemm bżonn biex nizguraw il kondizzjonijiet huma eh, eżistenti biex inkunu nistgħu nagħmlu evalwazzjoni ta' konformità għal leġislazzjoni. L-emenda umbat 56 aħna tajba għalina, u forsi niproponu xi riformulazzjoni hawnhekk. fuq dak li se jkun riżultat għax ma nħossux li sistema ta' kategoriji ta' design ta' dajes imma jista' jkun hemm reviżjoni ta' dawn il-kategoriji għal daqstant nishtiq unbidlu l-kelma system u nużaw kelma oħra illi tkun e, iktar ripal dak li se jiġri meta rapport ikun disponibli. Mbagħad il-emenda 57. Aħna il-dewmin li proponejna ta' aħna huwa etwal minn dak li huwa propost fil-rapport dana biex nieħdu f'konsiderazzjoni anki l-intraprizi. Insomma, din miex kwistjoni però importanti ħafna għalina. Jekk ti permettu li però aħna nixtiequ nixdu l-attenzjoni ta'kom fuq l-emenda 32. Għalix aħna naqblu mal lan li nintroduċu l-konċett tal-riskju Imma dak li konsidraw ħanna li ho fit-test proposta l-Kommissjoni u għacċar illi produttur jew irid juri illi il-riskju ta' inversjoni ma jeżistix, jew inkella jekk jeżisti, il-produttur irid juri illi illi il-dajs għanda bizzejed buoyancy biex tibqa eh, fil witx tal-bahar. Dana muwiex ċar kompletament fl-emenda li qed tiġi proposta hawnhekk mill-Kumitat illi il-produttur dejjem għandu responsabilità biex jagħmel din analiżi tal-riski u biex juri jew li dak ir-riskju ma jeżistix jew jekk jeżisti irid juri illi il-buoyancy hija suffiċenti. Grazzi. Naturalment aħna Eh, skużawni għajt il-kellim fuq il-kategoriji ta' dizzin, Aħna manna lebda oġezzjoni fil-prinċipju illi jitbidlu l-iktar problema importanti għalina kienet dik illi nizguraw illi ikunem evalwazzjoni tal-impatt. Eh, kumplament mem lebda problema, ma jki permettu li nishti namel referenza sempliciment għal fatt li hemm xi deżinjazzjonijiet fuq l-oċeanu u oħrajn aħna nħossu li huwa illi eh, eh, eh, rajna li kien utli minnaħa tal-partijiet interessati u aħna nħossu illi referenza fl-emenda 44 illi dawn id-deżinjazzjonijiet jistaw iqarqu potenzjalment u għadaxejn zejiet għax kienu ġa suġġeriti u ġew accettati mill-partit interessati. Naturalment, aħna lesti natu iktar e, nuru kooperazzjoni tagħna li jintkom e, eh, tixtiequ e, minna fuq dan id-dossier. Grazzi. Thank you very much for your, your comprehensive. Grazzi tal-rispons komprensiv tiegħek dwar l-emendi tagħna. Forsi jekk nista' nikkonkludi jiena. You know? bil-kollegi għonek, jissur xwab sur Manders. Nitlob l-attenzjoni ta'kom bħala rapporters ewlenin, shadow rapporters. L-ewel net, naħseb li kien hemm informazzjoni importanti immens li aħna ċefejna mill-Kummissjoni dwar il-progress fir-rigward tal-grupp ta' ħidma speċjalista. Speċjalisti li huma kruċali hawnhekk, jiġifieri il laqalimis jmiss l-laqa kbira li jmiss ser tkun settembru u dan jagħtina indikazzjoni dwar l-iskeda marbuta mal-ħin li għandna. Jidir li hemm żewġ fatturi. Żewġ fatturi illi ġaluni nissuġġerixxi illi kun jagħmel sens illi ndewmu l-vot tagħna, nipposponu l-vot tagħna fil-kumitat b'xi ftit ġimgħa ta' żewġ raġunijiet għaliex mhux se nirċievu r-rapport ta' evalwazzjoni qabel it-30 ta' April, ġifri l-ġimgħa d-dieħla ma tantx konna ħin biex niddiskutuh narbluh qabel 8 ta' Mejju, u mbagħad ikon opportunità illi naraw eh, l-opinjonijiet mill-Kumitat tal-Ambjent u tat Trasport li ser jivvutaw eh, dwaru fil-Kumitat illum jew għada. Minħabba li l-emendi tagħna jridu jiġu konsidrati mill-grupp ta' ħidma imma jekk din il laqgħa ser tkun f'Settembru aħna ser ikonna ħafna ħin wara li neħdu l-vot fil-Kumitat biex bħala kumitat neżaminaw dan. Jidilli u koll illi mannix għalfejn immorru fil-plenarja ta' ġunju, mannix għalfejn iħdu dan il-rapport fil-plenarja ta' ġunju għalix dinija ħaġa li rridu nitkelmu dwara mal-presidenza. U għalek jena nissuġġerixxi illi niposponu il-vot biex ikonna aktar ħin biex niddiskutu u nistiednu wkoll il-min fassal ir-rapport mill-Kumitat ta' Trasportu tal-Ambjent biex jisieħeb magħna. Jiena les li nistieden il-Kummissjoni wkoll biex tieħu sehem fid-diskussjonijiet flimkien magħna u jistgħu jgħidulna xi kwistjonijiet li huma diġà qajmu fl-emendi nitkellem dwar iċ-shadows u kunu nistgħu nilħqu ftehim ukoll anke fil-rigward tal-grupp ta' ħidma tal-Kunsill jekk taqblu jinser nibbatilkom skeda ġdida u se nipprova nlaqqa laqa ta' shadows li għatwila biżejjed biex dawn il-punti jkunu jistgħu jiġu diskussi fid-dettal forsi si hawn nof satej. Kulħadd jaċċettah dan? Tajjeb wisq? Sir Dion, Sur Dion bisma jinsab xawnek, imma skolla u huma prezenti l-lum. Grazzi tassew, grazzi l-Kommissjoni tal-informazzjoni li tatna. Naħseb li kienet diskussjoni tassew kbir. U naraw hekk nistgħux niksbu progress tajjeb hawnhekk f'dan is-settur daqshekk importanti. Qegħdin ħames minuti qabel il-ħin imma Sinjura McClarkin tinsab hawnhekk għal punt li jmiss nixtieq niverifika biex narek għan nixtim sħiħa hawnhekk biex nkunu nistgħu nibdew qabel, is-sur Repo jinsab hawnhekk, is-sur Baldassare jinsab hawnhekk ukoll, is jissur Schmidt ma jinsabx hawnhekk, is-sur Manders forsi ser jibqa' Sinjura Ruler jinsab hawnhekk, is-sur Schmidt hawnhekk jinsab. skużawni. Feġġej f'daqqa waħda, donnok. Konna tinfittxuk ftit ilu. Inti xedaw mistiden tagħna llum. Kulħadd hawnhekk, is-Sinjura McClark ukoll il-Kummissjoni hawnhekk. Lil min qed nistennew. Is-Sur Herbert. Sur Herbert, jinsab hawnhekk. Iva rajtek. U għalhekk it-tim kollu jinsab lest hawnhekk ejjew nistiednu l-Sinjura McLarkin biex tiftaħ opinjoni ġdida dwar il-programm għal kompetitività tal-intraprizi u l-intraprizi żgħar u ta' daqs medju mill-2014-2020. Is-Sinjura McLarkin. Thank you, Chairman. Well, I'm very Grazie, President. Jiena sodisfatta li ġejt matura bħala persona li tfassal din l-opinjoni li għandalan li tiffaċilita ċessa ħjar għal-finanzi u tipromuovi l-imprenditorjat u dan jinkludi fost il-gruppi ta' mira, iż-żazax u n-nisa u jiffaċilita l-aċċess għaswi b'mod partikolari fih dan l-Unjoni u kol mod globali dan huwa għan ieħor illi jiena nappoġġa bisħif dan is-settur. Jidher biċar illi il-self-employment u l-żvilupp ta' negozju ma' kwistjonijiet importanti fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Iżda jiena ma naħsibx illi jintom mux intaqblu mi miegħu nizmien għanna bżonn ta' kondizzjonijiet aħjar għall-imprenditori b'mod partikolari l-SMEs u ċittadini li jridu jistabilixxu n-negozji tagħhom. Hemm ħafna aspetti f'din il-proposta imma jiena ħerqana il nżomm l-opinjoni ta' imko iffukata fuq setturi ewlenin biex noħolqu ambjent tajjeb għall imprenditori Ewropej nixtieq nifoka fuq l-SMEs li aħna dejjem ngħidu li huma s-sinsla tal-ekonomija Ewropea. F'din il-proposta jiena nemmen illi dan nistgħu nagħmluh b'ħafna modi u ser nitkellem dwarhom issa. Nistgħu nippromovu illi kunem aktar modelli ta' negozji ġodda u l-kooperazzjoni tal-SMEs f'katini ta' valur ġodda u fis-swieq ġodda nistgħu ntejbu l-aċċess għal finanzi mhux biss meta huma jkunu fil-fażi ta' tkabbi, imma meta huma jkunu jixtiequ jistabilixxu ruhom. Ħafna ċittadini għandhom sfidi fil rigward ta' spejjeż u proċeduri amministrattivi naf illi il-Kummissjoni kienet qed taħdem biex naqqas l-ispejjeż biex wieħed kun jista' jistabilixxi negozju tiegħu fl-Unjoni Ewropea ma nistgħu nagħmlu iktar. Nistgħu nagħmlu skambju tal-aħjar prassi fil-istati membri nistgħu wkoll inseħħu l promozzjoni tal-programmi tal-SMEs u l-fondi għall-SMEs biex huma jkunu jafu x'opportunitajiet finanzjarji jistgħu jieħdu. Il-Network Enterprise Europe jista' jiġi finanzjat biex nidentifikaw programmi illi jistgħu jtejbu l-kompetittività u tkabbir tan negozju fis-suq uniku. L-SMEs jistgħu jirċievu aktar appoġġ, konsulenza u tarif dwar kwistjonijiet pal per eżempju iskil għadħul fissu il-drittijiet tal-proprjetà intellettwali anke f'pajjiżi terzi illi għalihom huwa importanti tixtieq illi ma naġġiex daqshekk. Tajjeb wis għandna ġorta sħiħa. Perfett. Nipromuovu l-dispożizzjonijiet tal-informazzjoni dwar is-servizzi diġitali dan jgħin lil ħafna negozji wkoll. dan ukollu jiena naħseb illi aħna rridu niżguraw li aħna maħniex nirdupjaw il-miżuri li diġa qed jittieħdu mill-Istati membri. Għalhekk tkun xi ħaġa ta' interess illi naraw ir-riżultati tal-eżerċizzju ta' mapping illi qed tagħmel bħalissa il-Kummissjoni biex tivverifika x'qed isir fl-Istati membri biex il-KSMI ta' bilħaq iżid il-valur u il-flejjes ikunu diretti għal miżuri l-oħol qod kabbir. Fir-rigward ta' semplifikazzjoni jiena ħerqana ħafna li nenfasizza dwar il-varu ta' regolamenti pal per eżempju il-verifika tal-leġislazzjoni kemmi tajba U koll miżuri ta' unions biex aħna nissemplifikaw jew inneħħu leġislazzjoni attwali fejn hu meħtieġ u niżguraw li l-piżijiet ma jaqgħux fuq l-SMEs. Il-promozzjoni tal-użu tat-test tal-SME u kol ta' test illi huwa xhieda tal-kompetittività li għandhom jagħmluh l-istati membri nfushom dan huwa kruċjali biex aħna innaqsu il-piżijiet Jiena għadni naħseb dwar l-idea tal-Kummissjoni dwar portal ta' One Stop Shop li jista' jkun ta' siwija negozju imma nixtieq nisma' aktar minn il-Kummissjoni minn ix-shadows dwar kif jaħsbu li dan ser jaħdem fil-prattika u kemm ser jiġi jiswilna. Jiena ħerqana li nevi ta' kull ir-dupjar ta' xogħol u naqqas il websites fl-istati membri mhux noqgħod noħloq affarijiet ġodda. Nixtieq nisma minnant il-Kommissjoni dwar kif ser tindirizza l-istatistika li naltqajt magħha. Iġifiri, l-Istati Uniti qed jinvestu ħames darbit aktar venture capital minn li qed nagħmlu aħna fl-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni dan kif ser tindirizza biex iżżomm il-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea fuq livell kompetittiv mod globali dwar it-turiżmu. Jiena ma tantx jiena lesta illi Nwarra b'dan is-settur hemm setturi oħra illi mhumiex illi m'hemmx referenza dwarhom, u ser nagħmel emendi hawnhekk. Jiena lesta l infassal emendi dwar l-impatt dan jirrigwarda l tkabbir u l-impjigi fir-rigward tal-SMEs biex aħna nkunu nistgħu naraw kif intlaħqu l-anijiet tagħna. Ser nibgħat la bosta opinjoni tiegħi għat-traduzzjoni il-ħamis fil-għaxija għandi abbozz li qed naħdem dwaru, kważi finalizzajtu, iżda jiena ovvjament nisab herqana biex nara xandom xi jgħidu ix-shadows dwar dawk il-partijiet tal-proposti li huma jixtiequ jipprioritizzaw. Wara kek joġobkom ibatuli l-idejat tagħkom sa għada biex bekk jiena nkun nista' nagħtihom daqatajn qabel ma nibat l-opinjoni tiegħi traduzzjoni. Jiena ċerta li hawnhekk nistgħu nagħmlu ħafna għall-intrapriżi fl-Ewropa u biex l-SMEs jibqaw b'mod partikolari kompetittivi. Grazzi tassew, Sinjura McLarkin, tal-li tkellim daqshekk tajjeb u diġà għandna xi idea tal-emendi li nistgħu niddiskutuhom hawnhekk ejw nisimgħu x'għandhom xi jgħidu x-shadows issu l-balda sare. Iva, grazzi President. Jidirli illi yeah Dil-proposta hija ta' min japprezza illi aħna nibqgħu għaddejjin bil-programm Kozme u l-ħidmiet tal l-intraprizi li diġa minna programmi li waslu riżultati tajbin u bil-programm Kozme qed intajbu intejbuhom l-għanijiet u għanijiet illi aħna naqsmuhom finanzjar għall-intraprizi b'mod partikolari għall-SMEs fuqt dak li għaddejjin minnu fejn qegħdin naraw illi hemm nuqqas tal-kreditu bankarju u dan huwa fenomenu ġenerali fl-Ewropa li forsi għal xi eċċezzjonijiet u għalhekk il-possibilità li l-intrapriżi jkunu jistgħu jiffinanzjaw ruhom fl-iżvilupp tagħhom, fl-investimenti tagħhom, fit-tkabbir tagħhom, din hija xi ħaġa fundamentali. Jiena nemmen ukoll li huwa meħtieġ illi nanticipaw imbasru xi miżuri ta' rabta bejn l-istrumenti li huma previsti minn dan il-programm u dawk li huma diġà preżenti fl-Istati membri, strumenti ta' koeżjoni jew nkella ta' politika nazzjonali. L-ewwel punt, biljun u 400 miljun ta' euro fuq somma totali ta' 2 biljun u nofs għal għal fondi għall intrapriżi forsi din nistgħu nolluha dan it-total nistgħu nolluh il-problema li għanna bħalissa hija dik li niffinanzjaw l-istrumenti finanzjarji u l-intraprizi. Għal daqstant naħseb illi nistaw nqasmu l-affarijiet xifti taħjar u dan għandu jkun fost l-anijiet tal-ħidma tagħna. Ovvjament huwa fundamentali illi norbtu ma dan kollu is-simplifikazzjoni amministrattiva hemm wis ħin biex jinħolqu biex jiġu stabiliti intraprizi, imma hemm wis piżijiet l-ewwel qabel kollox ħafna drabi eh, piżijiet superflui biex jiġu finanzjati b'mod diretti l-intraprizi. Jiena naħseb illi kienet xi ħaġa tajba illi indaħlu turizmu iva fost is-setturi illi għalli huwa indirizzat dan il-programm lan Ewropew huwa l-Ewropa l-ewwel destinazzjoni turistika fid-dinja. Jekk naraw il-valur tal-GDP li għandu it-turizmu bħalissa fir-rigward tal-kompetenzi il-ġodda illi il-Kummissjoni l-Unjoni Ewropea ħadu mit-Trattat tal Lisbona, naħseb illi irridu nqisuha darbtejn mhux biss min-naħa tal-pajjiżi imma tal-pajjiż individwali imma wkoll minnaħa tal-interess ġenerali tal-Unjoni Ewropea. Minnaħa l-oħra hija xi ħaġa li nistgħu nifmuha il-fatt illi lan permezz ta' ċertu entitajiet li jinkludu dawk illi ħadmu permezz tal-programmi preċedenti aħna qegħdin nippruvaw natu spinta biex l-intraprizi jisiru aktar internazzjonali, mhux biss li l-in mill-frontieri Ewropej, imma biex norbot ma' diskussjoni li għadna kemm nagħlqu dwar in netwerk digitali, mod partikolari, issu uniku iġifiri. Nisħu biex l-intraprizi Ewropej imorru li l-in mill-frontieri nazzjonali, jiena naħseb li aħna ma rridux inkunu biss vittmi tal-globalizzazzjoni, imma rridu nkunu protagonisti tal-globalizzazzjoni. Għal daqstant għall-SMEs, għall-intraprisi ta' daqs żgħar u medju, il-possibilità li joħorġu minn naqra tagħhom hija fundamentali il-funzjoni tal-Enterprise Europe Network biex jaqdu intraprizi li jista' jkollhom pożizzjonijiet komuni u fundamentali hija fundamentali wkoll illi indaħlu strument ta' appoġġ għal ħolqien ta' networks jew konsorzja ta' intrapriżi żgħar li jkunu jistgħu jinġabru flimkien biex bekk jelbu il-problemi li jiltaqgħu magħhom meta jitħlu fis-swieq li lin mill-Ewropa. U diffiċli li nammaġinaw li SMI e tasal fl-Indja, fil-Brażilja u fiċ-Ċina jistgħu jagħmluh iva jekk aktar SMEs jingħaqdu jinġabru flimkien u jaqdu l-fazi tal-produzzjoni tagħhom biex bekk jippruvaw jilħqu dan il-an. Ovvjament, l-an tal-programm huwa fundamentali wkoll dak illi jkun hemm intrapriża li nisħu dwar l-intrapriża dwar il-xogħol autonomu il-self-employment biex bekk il-problemi, il-piżijiet minħabba l-kriżi mhux qed waslu biex inħolqu aktar imprendituri u apparti minn hekk jidhirli li nistgħu naċċettawhom il-miżuri dwar il-kontrolli dwar il-verifiki illi fl-imoddi kienu xieda ta' kemm ta' bilħaf jaħdem dan il-programm imma huma essenzjali wkoll biex ikonna monitoraġġ bir-reqqa tal-ħidma tal-finanzjar u wkoll tal-rabta ta' promozzjoni illi għandhom l-intraprizi. Grazzi tassew, Sur Baldassare, is-Sur Reppo. Grazzi, President. Jiena naħseb illi hija xi ħaġa tajba li l-Kummissjoni iddeċidiet illi tindirizza dan il-programm biex tagħti spinta lill kumpaniji Ewropej. Kien ħtieġa ta' miżuri ta' dan it-tip huwa importanti għalhekk illi nisħu illi skont ir-riċerka il aħna kellna 25% tal-postijiet tax-xogħol ġodda illi nħolqu sal-2010 u dawn inħolqu fin-negozji żgħar. Fil-Finlandja dan kien aktar minn 9% u jiena naħseb illi dawn huma ta' bilħaq li xprun ta' tkabbir. Il-magna wara tkabbir huma ta' importanza strateġika għalina bħala msieħba fil-kooperazzjoni, mod partikolari fid-dawl tal-Istrateġija 2020. Għanna xi tħassib dwar dan il-programm, madana kollu. Aħna nħossu illi għanna nindirizzaw setturi oħra tal-ekonomiji, negozju setturi oħra mhux biss setturi ta' high-tech illi joffru possibilitajiet ta' tkabbir veloċi. Naħseb irridu nimplementaw il-programm Horizon 2020. Dan irridu nagħmluh brata aktar maġla u rridu norbtuh ukoll mal-programm Cosme. Ovvjament jiena nifhem illi fis-sitwazzjoni ekonomika attwali Huwa diffiċli illi nżidu il-fondi għal programm Cosme. Madonna kollu żewġ biljun u nofs euro għal perjodu kollu ma jidhrux illi huma ambizjuż immens. Mhux vera. Għanna 80 miljun euro fil-programm Horizon 2020 U dawn il-flejjes jistaw jamlu differenza iva l-negozji żgħar. Żewġ miljun u nofs ifisru li dan il-kozme ser ikun programm għall-apparenza biss superfiċjali ħafna. U mhux hekk suppost qed nagħmlu bħalissa. Madonna kollu, il-ħidma għada fl-istadji bikrin tagħha u żgur ser ikona possibilità li narġgħu nindirizzaw l-affarijiet aktar tard is-Sinjura Meklar kien tista' toħroġ b'rapport illi sejjer ikun ta' għajnuna għall smis biex jieħdu lill ewropa lilin mill-għanijiet tagħha dwar l-Ewropa 2020. Grazzi sur Repo, is-Sur Schmidt, grazzi President, grazzi l-Rapporter. Xi drabina naħseb illi aħna qegħdin nitkellmu wis dwar dawn il-kwistjonijiet. U mhux qed nagħmlu biżejjed. Dak li qed nagħmlu fil-proposti dawk li ta' bilħaq jeħtiġuhom iriduhom ma jafux bihom dawn il-proposti. Naħseb li din hija proposta ġenerali. Jiena kont qed immexxi laqa tal-SMI da sena ilu f'seminar u huma ġew marfa li kienu l-imprendituri li għandhom aċċess għal dawn il-programmi ma kienu jafu bija din il-ħaġa. Kien hemm vera ftit li kienu jafu dwarha. Jiena naħseb illi din xorta tista' tkun taġit għalix għaliex l bil ta' bilħaq huma is-sinsla tal-ekonomija kif qalet is-Sinjora McLarkin. Fil-grupp tagħna aħna qegħdin nippruvaw inkunu aktar proattivi u l-membri fil-grupp tagħna qegħdin jagħmlu kampanja fejn hemm kwistjonijiet liber immirati, smart regulations u eh, setta regoli simplifikati. Jekk minix sejjer żball 25% anqas simplifikazzjoni, anqas proċeduri burokratiċi sal-2012. Il-mistoqsija konkreta hija aħna il-ħaqnijom dawn il-miri. Qed jintlaħqu għaliex f'pajjiżi aħna qegħdin nippruvaw nagħmlu l-almu tagħna għall-inqas hekk nittama il-gvern tiegħi nħoss li mhux qed jagħmel biżejjed anke jekk bejnietna hemm ħbiberija finanzjar u aċċess imtejjeb għall smis xi stati membri dawn huma kollha koperti hawnhekk. L-ispirtu tal-imprenditorjat huwa wkoll essenzjali hawnhekk. Naqra hawnhekk fit-test illi 45% biss ta' ċittadini ta' l-Unjoni u inqas minn 40% tan nisa jixtiequ li jkunu jaħdmu għal rashom u dawn iċ-ċifri huma ħafna aktar għoljin fl-Istati Uniti. Naħseb irridu nagħmlu iktar f'dan ir-rigward. Jiena smajt xi żgħażagħ jgħidu illi huma jixtiequ jkunu prezentaturi fuq it-televiżjoni jew inkella xi tabib u ma jridux ikunu persuni illi jaħdmu ar-rashom għaliex dan jagħmel ħajja aktar ikkomplikata forsi irridu xi bidla fl-attitudni u ngħidu illi dawn huma l-eroj, dawn huma n-nisa u l-irġiel tal-Ewropa huma qed joħolqu l-impjiegi qed joħolqu tkabbir u forsi hemm bżonn ta' xi premji illi għandna nagħtuhom, xi premju Ewropew. Jiena ma kontx fil-bidu u napologizza għal dan imma kellna smigħ fiħdan il-Kumitat Ekon u kien hemm is-Sur Mario Draghi, il-Venatur tal-Lisi, Sibi, u kif tafu li Sibi għandha din l-operazzjoni li taħdem fuq medda twila ta' żmien u maġew ġew kritikati minħabba l-indipendenza, iżda l-ispjegazzjoni tiegħu kienet li dawn il-flejjes suppost qed jidħlu b'mod indirett fl-ekonomija reali. Issa dan mhux qed jiġri. Il-problema hija illi huma qegħdin irażnu xi ftit is-sitwazzjoni nittamaw. Imma s-self lill smis ma żdiedx. U skont is-sur Draghi is-sitwazzjoni f'termini ġenerali hija mwera ħafna bħalissa anke jekk hemm aċċess għal finanzi huma wisq riskjużi biex jiġu użati dawn il-finanzi. Settur wieħed illi jiena nixtieq nisma' kummenti dwaru jiena jkolli nammetti illi jiena ma tantx toġobni il-CIP, il-Politika Komuni tal-Agrikoltura fl-Unjoni Ewropea, ma naħseb dan is-settur huwa importanti wkoll. U nistgħu nagħmlu aktar hemmhekk. U anke fir-rigward tal-SMEs, nixtieq nisma' li rapporter u l-Kummissjoni il-femmiet tagħhom dwar dan forsi għanna namlu aktar. U l-pass li jmiss forsi jista' jkun dak illi l-imprenditori finanzjaw aktar l-attivitajiet eh, minn jeddom. Il-miżuri li huma proposti hawnhekk għandhom joħolqu 5300 posta xogħol hekk tgħid il-Kummissjoni. Dan il-programm jista' jiffaċilita biex iż-żgħażagħ jistabilixxu n-negozji tagħhom jiena taġobni din l-ambizzjoni, iżda forsi tistgħu telaboraw aktar dwarha kemm hi realistika. Dawn il-5300 post ta' xogħol hija ċifra limitata jekk naraw il-qat f'ċertu pajjiż. Ser nispiċċa hawnhekk, ser nieqaf hawnhekk. Iżda naħseb illi l-qat fost iż-żgħażagħ hija l-iktar kwistjoni sensittiva li rridu nindirizzaw fl-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. Tista' tikkawża u kkawżat problemi politiċi gravi fl-Ewropa. Jina nilqa l prosta ta' rapporters, nasbu bej wieħed l-istess, nixtieq nisma' l-kummenti mill-Kummissjoni. Grazzi tassew. Well, thank you very much. Grazzi ħafna. Il-punti mresqa minnek. Mela bħal interess. Inti għet il-Gvernatur tal-Bank Ċentrali qiegħed hawnhekk illum jiena se nintaqa' miegħu għada. Jiena kont mistieden bħala chairman biex nagħmel kontribuzzjoni fil-konferenza u l-eni ehm, fil-kwartat kabir u l-kompetitività ehm, fl-Unjoni Ewropea u bekk tajtni ħafna ehm, illi nisa naħdem biex. Sir Petikajn tkun ċemen chairman tal-għada, Sir Dili, Mela jena rapporter u koll eh, u kontenta li għet nitkellem dwar xbitzax zewġ punti li nishtiq nressa għom mill-li jorbtu ma dak li għal jena nappoġġa il-rapporter fuq dawn il-punti. Jiena eh, nirra ħafna fil rigward tal-kwistjoni tal smis u l-burokrazija. U kull darba li l punti jieġa jisemma dal-axħar kienem sħarriċ li sar fuq l-entreprenditorjat fil-baħdu n minn fejn liġi jena fil-gwad tal-industrija u li sħarriċ kien ċar fil-gwad tal-leġlazzjoni ambientali Dana huwa ta' dannu għal negozji żgħar meta jridu jikkonformaw mal-istandards iżjed għoljin fis-suq fid-djaru fil-pajjiżhom milli fis-suq globali. Ġifiri, il-greening hija ta' sfida kbira għal dawn il-negozji żgħar. Din leġislazzjoni għandha tkun aċċessibbli u koerenti għal dawn il-kumpaniji. Frigwat tal-konsistenza jiena nixtieq nindirizza l-punt tal-qat fost iż-żgħażagħ frigwat tal-, -tal ta' dan meta nindirizzaw din il-problema nħarsu lejn l-SMEs irridu niżguraw li għandna l-istrateġija xirqa fl-istati membri. Eh, kenna strateġija li kellha suċċess kbir fil-Ġermanja li kienet it taħriġ diġitali fejn iż-żgħażagħ ikollhom aċċess għat-taħriġ u għax-xogħol u bekk il-Komissjoni tista' tagħmel ħafna iżjed pressjoni f'dan il-qasam biex tiżgura li l-Istati membri qed jużaw il-flejjeż f'dan il-qasam u biex tiżgura li l-leġislazzjoni fl-Istati membri tkun konsistenti u mhux li eh, qed jitpoġġa biss pis fuq il-kumpaniji minħabba l leġislazzjoni Ewropea. Bekk sibna ehm, xi suċċessi f'xi oqsma għamilna xi diversi passi l-qoddim, iżda mhux fuq sma biżejjed oqsma. Firgwat ta' kwalifiki, eh, pereżempju għad hemm ħafna xi jsir. Rridu nsaqsu jekk il-leġislazzjoni qed tajn il-kumpaniji żgħar jew qed tixxekkel dawn l-istess kumpaniji. Grazzi ħafna, issa sordi għalik jaġbok. Grazzi ħafna. Jiena ma rridx inħassar il-festi iżda l pozizjoni hija differenti. Il-pozizjoni tiegħi differenti għal kelima ta' qabli. Jiena fil-fatt eh, għandi dubja hawnhekk għax eh, kont qed nipprova hawnhekk qed eh, kont qed nipprova nippromovi l-interessi tal smis hawnhekk u fil-partit tiegħi. Jiena ħadd l-impressjoni li liberali saru soċjalisti u dawk li kienu soċjalisti saru liberali Għax jekk inħares lej reazzjonijiet li rajna llum, dan li għana llum huwa għalija eh, istrumenta ta' pjanar eh, illi fih ħafna burokrazija, valutazzjoni u eh, impiegi, xaktarx li fih ħafna impiegi għal, dak li jaħdmu maċ ċivil. U kien ikun popolari fl-Unjoni Sovjetika. Jiena tkellimt ħafna mal-intraprenditori u għandhom żewġ ħettiġijiet. Wieħed l-aċċess għall finanzi u t-tieni li eh, tnaqqas il-burokrazija u teħles minn dawn ir-regolamenti Ewropej kollha u regolamenti nazzjonali li fissru li huwa diffiċli li tkun imprendatur. Jekk trid tippjana l-intraprenditorjat, Nasab li qed tagħmlu żball hawnhekk. Trid tistimula l-libertà fil-ħsieb, l-innovazzjonijiet biex il-nistess isiru l magna tal-ekonomija hawnhekk bħala politiċi u burokratiċi qed naħsbu dwar dak li huwa l-aħjar għall-ekonomija u, x'għandna nagħmlu biex naslu f'dak il-punt. Naħseb li jien għandi problema b'dan l-approċċ kollu minflok ma noħolqu programm ieħor għanna ftit flus hawnhekk għandek żewġ miljuni u nofs. U jkollok biss ftit effett bħala riżultat xi 5000 eh, impjeg biss jiena naħseb li minflok ma tagħmel dan, minflok trid tiċċentralizza l-aċċess għall-finanzi eh, fuq il-livell Ewropew bi ftit strumenti u tiċċentralizzhom biex ikunu disponibbli mod faċli fuq livell lokali tkun qed tajn l-intraprenditorjat. Iddeċidejna nagħmlu hekk iżda sissa ma sar xejn f'dan il-Parlament Ewropew biex ndaħlu dan fis-seħħ. Jekk innaqsu id-dejn najnu l-intraprenditur mhux b'dan il-mod jett tkompli b'dan il-pjan jena minix se naqbel. Grazzi ħafna għal ċarizza tiegħek. u bek se jkollna diskussjoni qawwija ħafna għandek għandna Sinjura Gepard hawnhekk l istatija għan mbagħad il-Kummissjoni tista' titkellem għax ma tantx għandna ħafna ħin fidejna u mbagħad għandna preżentazzjoni. Grazzi ħafna. Jina, biex nwissi jekk is-soċjalisti saru liberali dan żgur li mhuwiex qed jiġri. Aħna jiena m'aħniex favur liberalizzazzjoni jiena nixtieq nagħmel nagħmilha ċara li għandna niżguraw li għandna kemm jista' jkun ftit burokrazija. Din il-ħaġa diġà ħdimna fuqha biċ-ċar irridu nagħmlu sforz serju biex innaqsu burokrazija u nżidu simplifikazzjoni. Inqas burokrazija però ma jfissirx id-deregolamentazzjoni għandna bżonn ta' regoli armonizzati u jiena kellimt ma' ħafna SMEs u kelli kontatti magħhom dal-aħħar u ma jemnu illi huwa importanti ħafna li jkollok regoli illi ma jinbidlux b'mod kostant uh, eh, il-ħin kollu, irrit ikun hemm il-kontinuità. Dak huwa l-punt bażiku hawnhekk, ma rridux ikonna eh, tibdil kontinwu u adattazzjoni illi tfisser l nies ma jistax ippjanaw u jaħsbu eh, dwar isibuha diffiċli biex jippjanaw għal-futur. Din hija problema li dejjem tibqa' ma' l-intraprenditorjat. U importanti li l-SMEs ikunu jistgħu jaraw xinu importanti xi kostitwixxi l kwalità, x'domanda hemm għall prodotti fl-industrija tal-kostruzzjoni tal-magni, per eżempju fejn il- il-ħtiġijiet tekniċi huma speċifiċi u neċessarji. U bekk dak li għandna bżonn biex nappoġġaw l-SMEs biex u għandna niżguraw li l-ħajja sirriġiet iżjed sempliċi għalihom. Punt ieħor li nindirizzah huwa l-kwistjoni tal-finanzjar tal-possibilitajiet fid-dawl tal-kriżi finanzjarja li qed ngħaddu minnha għanna restrizzjonijiet li kull ma jmur qed jiġu imposti fuq l-SMEs mill-banek. Dan qed iwassal għal ħafna diffikultajiet serji fosthom u din dan huwa qasam ieħor fejn għandna nagħmlu xi ħaġa. Bekk għandna naħdmu fuq il-problemi speċifiċi tal-SMEs. Nasab li dak huwa l-approċċ xieraq aħjar milli nipprovaw ikonna proġett enormi fuq livell ieħor għanna nħarsu lejn il-problemi jizit serji li jaffetwaw dawn il-kumpaniji jizzar fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. Grazzi ħafna għandi simpatiji ma' sordjon fil li l konfuzjoni li teżisti f'dan il-programm fuq dak li għana namlu, per eżempju, il-titjib tal kondizzjonijiet għafas u f'dawk l-affarijiet li se jiksbu l-finanzi fir-realtà eh, u anki f'rigward tal-suq tal-informazzjoni u tas-servizzi, l-punti ta' kuntatti għandhom jiġu promossi wkoll għax dawn huma aċċess għall iżjed opportunitajiet fis-swieq u dawn il-kumpaniji ma jkunux jafu dwar dawn. U jiena dejjem nixtieq infakkar in-nies dwar l-importanza fl-użu tax-xiri fis-suq. L-element tax-xiri fis-suq dejjem għandna jkollna dan fil elementa ta' dan fl-intraprenditorjat. Ma tantx fadlinna ħin, eh, forsi tixtieq tikkummenta dwar xi punti un bat nerġa' nagħti l-kelma l-rapportari jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, Sur President Nixtieq nwieġeb għal diversi osservazzjonijiet li kienu validi ħafna l-ewwel nett. Napprezzaw l-opinjonijiet tagħkom dwar Cosme, Cosme għand fih ftit budget moderat se se se jipprovdi għal 66 fil-mija tal-azzjonijiet tal-finanzjament dirett mill-SMEs, 20% se jiġu investiti fi servizzi għall-SMEs u l-bqija li ma tantx f'dan fih budget żgħir li jista' jkollu effetti um, effetti validi għal kumpaniji se, se jkun prioritizzazzjoni tal-erba osma Umbat inwieġeb il-kommenti tal-kollegi tiegħi. L-ewwel net il-venture capital huwa biss wieħed tal-istrumenti varji kosmes huwa biss wieħed mill-qodot disponibbli Apparti mill-lodot fil-Horizon 2020 eh, l-2020 fil-Istati membri ma jirrux nikompetu ma dawn l-istrumenti jridu nkunu komplementari nifokaw fuq l-elementi transkonfinali. Signora McLaughlin, it-tieni element lan huwa t-tip tal-aċċess għas-swe inti et, Signora McLaughlin, l-access għaswi importanti ħafna, internazzjonalizzazzjoni f'dan il-moment stess, il-direttur ġenerali tagħna jinsab fi Brażil u mbagħad imur fi ċili, u akkompanjat mit 30 kumpaniji li jixtiequ jużaw u jisfruttaw l-opportunitajiet motija mill-miswi eh, fl-Amerika Latina. Ma rridux l-irdupjar, irridu illi l-informazzjoni tkun aċċessabbli, tkun disponibbli kif intqal, mhux eh, faċli. Irridu nużaw il-portal biex nibatu l-messagġi importanti u mhux illi noħolqu database enormi, monstru ta' database fil rigward ta' internazzjonalizzazzjoni sur Baldazzari għandek raġun hemm potenzjal kbir rridu nifokaw fuq eh, punti speċifiċi għall-SMEs f'rigward tal-problemi tal-APR fil-pajjiżi terzi li minix se nsemmihom iżda tafu li huma. Priorità oħra, it-tielet priorità hija l-aċċess, il-promozzjoni tal interprenditorjat il-promozzjoni tal-intraprenditorjat. Eh, Jina unek senati eżempju ta' kif eh, ftit flusi se jwassal għal effetti kbar fl-2007 ħadna il ġurnata, kellek bżon il ġurnata biex twaqqaf kumpanija. Illum il-ġurnata li bżon biss seba' tiegħem biex twaqqaf tistabilixxi kumpanija bħala medja. Aħna nishti u nedu eh, xi żewġ azzjonijiet fil-rigward tal-intraprenditorjati għandna 3000 eh, eh, intraprenditorjat intraprenditur żgħar um, irridu nistabilixu n-netwerk ta' dawk li għandhom l-esperjenza, li dawk li huma nisa, dawn huma ftit ta' eżempju kif nistgħu u rridu eh, nipromovu l-intraprenditorjat. Ir-raba priorità issa hija titjib tal-ambjent eh, kummerċali nixtiequ nifokaw fil-setturi kollha, il-kumpaniji kollha huma importanti għalina, l-SMEs kollha, ovvjament. B'dan il-programm qed noħolqu u xogħol Sur De Jong ħares lejn il-rapport il tas-SIP, il-valutazzjoni tas-SIP, u runa li illi 170,000 kumpanija SMEs irċievu il flejas minn dan is-sors, il-signorers, il-kompettività, ma tmux kontra sostenibilità. Hija biss kwistjoni ta' koerenza bekk li jiena qed naqbel miegħek U fl-aħħar punt, il għaliex turizmu, turizmu artiklu speċifiku għalih fiż-żona tal-Lisbona. Dan huwa importanti ħafna l ħafna mill-pajjiżi tagħna. U eh, biftit flus jista' jkollok ħafna azzjoni ta' appoġġ li komplementaw dak li l-istati membri diġà jagħmlu. Mela, b'dan jiena weġibt il-biċa kbira tal-mistoqsijiet tagħkom. Jiena kuntenti li jkolli xi laqgħat bilaterali magħkom jekk għandkom bżonn iżjed informazzjoni jew iżjed tweġibiet. Grazzi ħafna. Nasab li dakka kienet dikka kienet tweġiba konċiża u tli ħafna. Issa Sinjura kien jekk jogħġbok. Jiena għandi ħafna simpatija mas-Sur De Jong meta jiena tkellim l smes fil-kostituenza tijaj fil renju Uniti u ma jiexti u li l-politikanti jibqgħu barra minn dan. Kollu kollom inqas tħil u l-ħajja sempliċi. U ma jridu naqsu burokrazija u jidher li aħna qed nżidu l-burokrazija. Zgur li għana bżon l-opinjoni tal-imkow biex aħna naraw x'nistgħu niksbu permezz tal-budget iż-żgħar li għandna għanna 2.5 biljun mhux miljun fil-fatt fil-fatt iżjed milli konna qed niddiskutu, iżda għandna noqogħdu attenti li inti mhux se jkunu biss metiċi u mhux aħna li qed niprofaw niġġestjonawhom u biss li konna xiftit um, dikjarazzjoni fl-istampa. Għanna inħarsu dan, dan, dan il-qasam u ta' periklu li nifokaw fuq industrija waħda nija biss. Għanna nħarsu lejn il-setturi kollha l-industriji kollha li semmawx. Dana fil-fatt mhuwiex l-ekonomija Ewropea kollha. U eżempju kif nistgħu liberaw il-kumpaniji, kif nistgħu noħolqu iż spiritu tal-entreprenditorjat jina kull darba nisma il-problemi li kollom għandhom xaqsum għall aċċess għall-finanzi jekk tmur fil-ECB għada tistaw t-ċekjaw li qed jagħmlu disponibbli dawn il-fondi illi il-banek verament qed jisselfu dan il-flus għax jiena t tifriġi biex nemmen li dan qed jiġri. Jiena se qed indirizza l-Kummissjoni issa għandek tħares lejn it-tieni parti tal-istrument finanzjarji tal-budget eh, il biċċa kbira tal-fondi għandu jmorru lill-SMEs. il biċċa kbira ta' din is-sezzjoni tifoka fuq il-ġestjoni u l-ispejjeż tal-amministrazzjoni. U dina bekk maħniċ qed nibatu l-messaġġ ix-xira lill-kumpaniji il għaliex għandhom jiksbu dan il-flus u kemm huwa faċli li jkollhom aċċess għal dan il-fondi minn dan il-programmi Jiena bekk nittama li dan il-kontribut din il-kontribuzzjoni twassal għal ħajja jisir faċli għal dan l smis u jisir xogħol. Grazzi ħafna. Inti se tibat l-opinjoni abbozzata l-traduzzjoni l-ġimgħa d-dieħla, għandna se nikkonsidrawha fil-31 ta' Mejju, l-iskadenza fil-Ġunju u d-deċiżjoni fil-10 ta' Lulju. Grazzi għal dan ix-xogħol u eh, nistennew għal ħerqanin għall-opinjoni abbozzata tiegħek mela. Aħna wara qed nisilfu m'għandix biżejjed ħin issa, jiena se ehm, għaw Sinjura Kalo, Gallo, Sir Schmidt qiegħed hawn, eh, Sir Robert huwa eh, hawn, jiena qiegħed hawnhekk ukoll. Mela, Sinjura Gallo, nasab li se jkollna preżentazzjoni mill-Kummissjoni. Ehm, Għandi raġun hawnhekk fil-gwar tal-proposta sħiħa u nilqa dan mela għanna 20 minuta għanna nifokaw fuq il-prestazzjoni u għandek t-introduċi din il-prestazzjoni u mux konna bizzejt ħina diskussjoni l-lum u bekk nasab li għandek um, ehm, daħal il laqma ma' shadows eh, fil-program tijak. Grazie ħafna. xtaqt nitkellem iżda nissa nitkellem fil-qosor qabel il-prestazzjoni għax bekk eh, nista nsaqsi issa l-ewwel mistoqsijiet li għandi f'moħħi illi għandu xaqsu ma din l-ewwel diskussjoni hawnhekk importanti hawnhekk huwa eh, ta' importanza fundamentali f'dan ir-rapport għax aħna qed nipprovaw insibu il-pożizzjoni tal- l-Unjoni Ewropea fit-telliqa teknoloġika li qed issir um, fid-dinja. L-internet huwa ta' importanza ewlenija fl-impjegi u se jwassal għal 8 biljun euro fl-2016 li huwa iżjed minn 5%, 5.1% tal-GDP tal-Unjoni Ewropea nafu li l-Unjoni Ewropea ma tistax tibqa wieqfa u tibqa tħares lejn dak li qed jiġri għax m'għandniex suq intern li huwa fluidu biżejjed. Aħna hawnhekk qed naħsbu dwar il-servizzi diġitali li mhux interoperabbli bejn l-istati membri jew deċiżjonijiet li mhumiex ambizzjużi biżejjed tal qasam Jiena se sen nitkellem dwar il-qofol hawnhekk tal-problema, sen resa erba punti hawnhekk u insaqsi erba mistoqsijiet. U l-Kummissjoni mbagħad tista' tieħu żmien tagħha biex twieġeb l-ewwel punt. Jiena nilqa il-proposta tal-Kummissjoni. Din il-proposta tal-Kummissjoni jiena kuntenta għax rajt li l-istrumenti finanzjarji fil-agenda digitali fl-aħħar waslu qudiemna. U nittama li sejtlu fis dal-waqt biex il-programm tal-programmar jisir jibda mill-ewwel. Sekona problema hawnhekk? Dina jita problema? Le, le, xtaqt nara li għanna bizzejja għanna tamir meħtieġ. It-tieni punt. Il-Kummissjoni għandha raġun Naħseb li l-konsens qed jibda jiena għad eh, fil ta' din il kwistjoni l-Unjoni Ewropea l-ewwel net għandha tajn reġunijiet l-inqas eh, popolati u l-inqas imbedi u mbagħad hemm l-interess. fil tal-infrastruttura li eh, mhix fil-post u biex niżguraw li kulħadd huwa jista' jidħol fuq l-internet iżda kulħadd irid jifhimha sew din il-kwestjoni. L-Unjoni Ewropea għandha taġixi biss fejn hemm in-nuqqasijiet l-għana hawnhekk mhuwiex illi illi nawġu l-kompetizzjoni illi twassal għad dimotivazzjoni tal- għal eh, setturi privati. Jina nati ħafna importanza li t-tillet sezzjoni tal-annes ta' nawattil t-tielet punt tiegħi hawnhekk l-Unjoni Ewropea tista' verament turi l-valur miżjud tagħha l-Unjoni Ewropea tista' tiżviluppa programmi bħal proġetti bħal l-Ewropeana. Jiena nixtieq illi l-flejjes pubbliċi potenzjalment 40 biljun euro fis-sena jistaw jintużaw biex l-Europa jkollha spinta ikbar u l-aħħar punt jiena kontenta li qed nara li l-Komissjoni għażlet il-kunċett tan-neutralità teknoloġika bħala l-kriterju għas-selezzjoni ta' proġetti ta' ta' interess ehm, mifrux jew maqsum. Mela jiena wasal tal-mistoqsijiet tiegħi illi nixtieq nresaqhom għall ħsib tal-Kummissjoni qabel ma tagħmel il-prestazzjoni tagħha l-Kummissjoni. L-ewwel qed min huma l-stakeholders. Lil min ma min iltqajtu. Nistgħu naċċettaw il-lista tal-proġetti fl-anness Iżda nixtieq inkun naf x'kienu l-kriterji li jintużaw mill-Kummissjoni. It-tieni punt nafu li 9.2 biljun euro se jiġu assenjati għad-networks għat telekomunikazzjonijiet 7 biljun għall-infrastruttura, networks għall-infrastruttura u 2.2 biljun għas servizzi ġiditali. Il-Komissjoni kif, ħadet din deċiżjoni fil-gwad tal-qsim tal qsim tal fil-proposta tagħha tidentifika l-problema fil-gwad tad-domanda u l-provista. Jekk il-provista faċli li taħdem fuqha. Dan jfisser illi nistgħu nagħmlu u kol sforzi fil-gwad tal-domanda u kol. Għalek u importanti illi nappoġġaw l-ewel utenti u nħeffu il-progress fid-domanda għas servizzi ġidditali u nizguraw illi jisiru viabli eh, mill-lat ekonomiku. T-tielet mistoqsija hija segwendi kif il-Kummissjoni se eh, timonitorja l-implementazzjoni l-użu tal-fondi jekk tara li wara wara li tkun għaddit tkun għadda nofs il-periodu ta' programmar ħafna mill-flejjes ma ġewx impenjati u ma jintużawx u ma se jagħmlu. U l-aħħar mistoqsija tiegħi. Għandkom xi pjanijiet għal xi pjan ta' komunikazzjoni jew ta' riklamar biex tinforma l istakeholders dwar dan il mekkaniżmu l-ġdid hawnhekk qed naħseb dwar l-awtoritajiet reġjonali pereżempju Mela, għal il komissjoni għal-prezentazzjoni u nittama li tkun tista tirrispondi għal dawn il-mistoqsijiet. Ina nittama li kolli bżejet ħin biex nirrispondi l mistoqsijiet eh, Dista' niċċekkja l net eh, jekk għandkom xi mistoqsijiet isir Ruher jew is-Sinjura Ruher, Sur Gala. Ehm, Nasab illi fil-fat eh, koprit il-mistoqsijiet tiegħi, nasab illi l-punt importanti hawnhekk huwa kif nistgħu eh, nimlew in-nuqqasijiet eh, fir-rigward tal-aspettattivi tal-Kummissjoni u tal-Istati membri fir-rigward tal-broadband tal- kif ukoll għall broadband tal-100 megaband Um, għal popolazzjonijiet ta' 27 stat membru u għanna bżon biex naħdmu biex biex nilħu l-aspettattivi tagħna. Skont eh, dan huwa skont l-informazzjoni li kellha mill-analisti eh, f'dan il-qasam. Mela. Mela ma nitlef fiktar żmien. Nilqa lil Filippo Munisteri mid-DG Info. U nitolbu jibda prezentazzjoni tiegħu forsi jispondi anki xi mistoqsijiet u nittama li ma taħlix wisq mżmin fuq l-ewwel slides imma timxi da xejn sewwa l-qudiem ħalli naslu sal-aħħar. Grazzi President. Mela nipprova nitkellem fil fil-qosor u sempliċi biex nkun nista' nlaħħaq fi 15 minuta. Mela, il-faċilità Connecting Europe, jekk istaqsunni x'inhi nista' ngħid li eh, biex intejbu l-ekonomija Ewropea dan għal-antana. Rajna li hemm gap u hemm studi differenti ma pratikament hemm bejn 220 sa 270 biljoni eh, biljuni ta' euro biex inkunu nistaw nġibu broadband ultra fast sal-2020. Eh, l-investiment għadu l-ura din il-mira. U aħna nistennew li sar 2020 musta se jkun hemm iktar minn investiment ta' 50 biljun euro. U rridu għal daqstant innidu din il-faċilità ta' Connecting Europe u il-budget envelope huwa ta' 10.2 biljuni u 2.2 għal servizzi digitali. L-istrumenti illi aħna se nużaw biex namluħ da' hija mix ta' grants u strumenti finanzjali. E, daw se jkunu għas servizzi digitali waqt illi għal l-infrastruttura tal-broadband aħna se nużaw mixes differenti ta' grants u strumenti finanzjari skont il-qasam e, differenti li qed nintervjenu fih. L-iktar importanti għalli ma mm, neskludux Eh, kwistjonijiet li suq jista' iwassal minn għal tagħna u nifukaw fuq eh, dawk l-osma eh, għax mhuwiex fattibbli ekonomikament. L-istrumenti finanzjari se jippermettuna ikonna effett tal-IVA illi għal din l-infrastruttura tista' tkun ta' sitta jew seba' darbiet il-kwantità ta' flus illi ikun investit il-Kommissjoni u dana bil investimenti Ewropej. U dana b'dana nkunu nistaw nkopru eh, bej wieħed u ieħor 45 miljun ta' djar bil-broadband. Din hija definizzjoni ta' trajettorju l-każ għal investiment tal-Unjoni Ewropea, u nexan aġel. Però pratikament għaliex se ninvestu, għaliex il-livell attuali ta' investimenti mhuwiex suffiċenti, m'hemmx ftehim bejn Eh, l incumbents u l-kompetituri fuq il-riski perċepiti u, l-investimenti u memx laqas il- E pratikament issa hemm il-credit crunch li qiegħda eh, ikollha impatt fuq dawn l-investimenti u fl-aħħar u bagħad hemm problema wkoll ta' noqas ta' business case fil-komunitajiet rurali fejn il-popolazzjoni hija żgħira wis biex wieħed jiġustifika l-investimenti. Għal servizzi digitali e, e, situazzjoni għadha xejn iktar ċara u l kommissjoni Ewropea se tipprova e, tiżviluppa core layers ta' servizzi digitali li mhux se jkunu finanzjati mill-Istati membri ma minn e, minn sforz konġunt. Jekk Fil-proposta tagħna aħna inklutejna servizzi differenti u l-ICTSP u bil-differenza illi il ysip tirrigwarda proġetti piloti eh, bħalissa li għadajin taħt il-SIP waqt illi għem eh, anki eh, proposti ġodda li huma, proposti oħra li huma ġodda. Issa fil-slide li jmiss, et norikom għonek il-gap li tkellim fuq iktar kmini bejn il-offerta u talba. <clears throat> Jekk aħna nħarsu lejn l-10 snin li għanna u dimna, aħna ma nafux verament xtip ta' applikazzjonijiet se jiġu sviluppati mill-suq. Pero nistaw nkunu nafux et eh, jiġi użat bħalissa, per eżempju, mill-proġetti tal-FP7 li qed finanzjaw bħalissa u nafu eh, li hemm assunzjoni ġusta li se jkun hemm bżonn ta' dejjem iktar broadband fil-futur. Jekk eh, tħarsu ti eh, tikkonsidrawx fejkonna xa snin ilu ħat ma kien eh, jaħseb li se jkonna daqsek computing u daqsek Facebook, Dropbox, eccetera. U din il-tendenza se titkompla u edha titkompla fil- fis seba snin li ġejjin u anki iktar lem minn seba snin. Aħna dak li nixtiequ ngħidu hawnhekk eh, fil-slide li miss huwa illi aħna diġà qegħdin lura fil-broadband ultra fast. Eh, il-Komissjoni iżom il-neutralità teknoloġika għax ma nafux fl-2020 x'tip ta' teknoloġija se jkonna. Per eżempju, bħalissa eh, il satelliti ma m'għandhomx bżon dawn il rekwiziti eh, digitali ta' 200 eh, megabajt, però forsi fl-2020 kollom bżonnu da. Il-supply gap jurina li aħna diġa qegħdin lura metan qablu ruħna mal-kompetituri tagħna U dan huwa importanti ħafna meta niġu għal uh, gap computing. Dana se jkollu bżon ta' uh, broadband iktar simmetriku u dan huwa importanti għax il-kompetitività tal-SMEs uh, eh, se se jkunu jiddependu mill-cloud computing fi snin li ġejjin. U kien ħarsu lejn is-slide li miss, illi hija ripetizzjoni l-ewwel kolonni li għandna fuq ix xellu kuma Ġappun u Korea. Hawnhekk nistgħu naraw illi ħafna mill-Istati Ewropej qegħdin lura eh, eh, il-medja UECD u e eh, ċerti pajizi tal-Baltiku edin jamlu iktar progress mill-pajizi tal-OECD. U danna per eżempju, Slovakkja dan għalli xuma rnexilom jamlu uh, aġġornament tal-infrastruttura. Dana, dan jirgwarda l-fibra. Issa, issa il-limis. E kien ħarsu lejn il-għaniet speċifiċi biex eh, ikunem eh, tkabbir sostenibli eh, fl-imkien mal- miri digitali li semmejna sar 2020 e, se jkun hemm iktar 50% e, e, ta' għal-konnessjoni ta' 100 megabyte u dana huwa biex inkunu nistaw nimbuttaw id-dinamika ta' swieq fl-lejn l-investiment tal- broadband u minnaħar oħra wkoll biex inkunu nistaw niffaċilitaw l-isforz addizzjonali biex ikun hemm servizzi interoperabli digitali u dan jfisser li se jużaw il-konnessjoni bejn il-pjattaformi li diġa jeżistu fuq livell nazzjonali u aħna maħniex edin eh, eh, nużaw il-pjattaformi ġodda li eh, se jisostit biex il-pjattaformi nazjonali li diġa ġew finanzjati, mux se jġri Dan se qed jirrepeti dak diġa Intqal fu il-fattibilità tal-proġetti kollha ta' broadband u fejn memx eh, business case aħna san intervjenu. Mela, issa nadi għal slide li jmiss, il-razzjonal tal-policy għal broadband. Mela, fejsen intervjenu b'din il-policy. Il-żoni urbani mandom xikollom priorità għalix il-suq se jwassal il-broadband fi snin li ġejjien. Jow diġa jgħati din il-provista eh, fċerti bliet bħal Stockholm, per eżempju, diġa għandhom FDDH. Eh, Fuq sma suburbani jiddependi, jiddependi u jiddependi anki fuq densità ta' dawn l zoni u kemm għandhom rida ta' investiment mill-Stati membri u anki minn partijiet interessati li qed jinvestu bħal telekom per eżempju manki dawk li eh, hemm ċerti utilitajiet u municipalitajiet fl-Stati membri. Fil-żoni rurali ma jiġrix da bħalissa eh, fil-żoni eh, rurali qed nitkellmu fuq 2500 euro għal kull linja biex eh, wieħed ikun jista' jagħmel konnessjoni ma' dar u s-suq mhuwiex lest biex iħallas għal din il-konnessjoni. Mela, waqt li il beneficiari għal huma telecoms l-utilitajiet il-korpi reġjonali daw li inkludu anki l-municipalitajiet u anki alleanzi ġodda Emma anki kompanijiet ta' investiment illi seħdu sem f'dan it-tip ta' proġett, dana jista jinkludi u koll il-partit interessati kolla li semmejna qabel. Fi slide li mis nistaw naraw, dinija slide eh, eh, fuq studju mill-banek ta' investiment, mux tal-Komissjoni, u edha t ħafna xenari illi huma dejjem iktar ambizzjużi U l-idea tal-Kummissjoni għonek eh, hija l-istess tal xenari massimi li għaw eh, kalkolata hawnhekk bil-221 eh, biljoni ta' investiment il huma neċessari. Dana jimplika naturalment il-kopertura ta' zoni li diġa huma koperti bil-kabel, per eżempju. Però t-dependi dan mill-Stati membri li għet jikonsidraw għax mux il- Eh, bħalissa l-istati membri, mux l-istati membri kolla għandhom il-kabel neċessarju biex jamlu dan il-kollegament il-konnessjoni. Eh, fuq slide li ġeja għanna razzjonal tal-policy fl-infrastrutturi ta' servizzi digitali. Għawnek eh, jiridu namlu deployment tal-infrastrutturi digitali pubbliċi għal core layer li noħolqu pjattaformi għal-industri ġodda u dana se joħloq anki tfaddil, eh, specialment fil-xiri publiku eh, li għanna proġett speċjali li jismu Petpool u li aħna nistaw najdu li sal-50 biljun euro nistaw nifrankaw billi nippermettu li intra, intraprizi Ewropej jaċedu bil-Kamera tal-Kummerċ Lokali, database ta' Kamera tal-Kummerċ f'pajjiżi oħrajn, um, specialment meta jkun hemm eh, kummerċ eh, transkonfinali. U mbagħad eh, fuq is-servizzi aħna għandna wkoll servizzi fuq dak li għandu xaqsam mal smart grids dana e, jirigwarda anki l-parti tal-enerġija tal-facilità u tkom tablu li la darba nibdew nħafru biex namlu l-fibra, namlu anki smart meters fuq il-grid, fuq il-network u biex inkunu nistaw anki natu dawn il-servizzi anki għal-enerġija. Kif għalet signora Gallo, dejjem iktar servizzi illi huma eh, inqas eh, fil-ekonomija ma jirrigwardaw eh, kwistjoniet importanti bħal wirt kulturali Ewropew jew anki il-sikurezza u sikurtà għat-tfal online u dan huwa programm li diġa' Uh, u għaddej bħalissa fil-CTSP. Umbat hemm servizzi oħrajn eh, tal-e-government fuq dat tista' tikkuntattaw nagħmlu nista' nagħtikom iktar informazzjoni ġenerali. Dana jinkludi servizzi ta' e-health, e-identification, illi eh, eh, tkunu tistaw toperaw bel karta ta' identità elettronika u jekk il-pajis ta'kom mandomx dan jew mandomx eh, ID cards tistaw toperaw ukoll eh, bil bil-licenza jew anki sistemi oħrajn. U l-aċċess għall-informazzjoni ta' settur pubbliku fil-servizzi multilingwali, servizzi ta' traduzzjoni, illi se jkunu inklużi fis servizzi kollha li semmejna qabel bħal servizzi multilingwali u anki il-servizzi ta' data sharing. Din hija l-parti principali tal-infrastruttura dawn il servizzi se jipermettu servizzi oħrajn biex ikun jistgħu jaħdmu. E se jkolli nwaqfek jgħid il-President. Inti tkellimt fuq il-kwistjonijiet l-iktar importanti għal program ta' investiment. Da ħafna affarijiet importanti fuq l-impattu fuq il-governanza b'mod partikolari. U nista niproponi li il-Signora Gallo tista tamel eh, laqa ma shadows un nistaw nistidnuk biex nitkellmu fuq dana eh, bidettal. U għanna kopja anki ta' slides tijak biex ninqasmu għax għalina li government u importanti għalina u anki eh, l-aspet ta' suq intern ġenerali ta' servizz universali illi hija il responsabilità tal-Kumitat tagħna u aspetti oħrajn u importanti u naħseb illi l-bilanċ kif inti indikajt bejn networks u il-provista ta' eh, il-konsinna ta' servizz u import aspett importanti dan il-programm u anki l-aspett eh, il-bilanċ bejnhom u aspett li rridu nħarsu eh, nikkonsidraħ. Nixtieq nirringrazzjak ħafna tal-li ġejti dispieċini eh, illi eh, illi kien ninterrompik, eh, nipermetti li signora Gallo tmexxi il raqa tagħha inti ħatibat il-rapport uh, traduzzjoni fl ħar ta' Meju. u mbagħad fu eh, il-rapport tijak se jiġi konsiderat fil-20 u 21 ta' ġunju il-skadenza eh, għal membri 29 ta' ġunju umbat nivutaw, maħnix ta' nivutaw sa' ottubru għal dastan ħafna zmin biex nistudjaw il-rapport tijak. Mela grazzi ħafna e, signora Gallo u sur eh, Ministeri tal-li ġejt, hija proposta interessanti ħafna, jina najt l-membri tal-komitati, inkunu għaw fitlita preċis għal smih publiku importanti ħafna f'din il-sala fuq il-ħiliet u rikonoxximent tal-ħiliet, un bat dana sa namluħ tal-ħamsa, nofsu bat laqa tal-koordinaturi, grazzi tal-li ġejtu, grazzi għal Eh, udjenza tagħna tal-web u eh, nħarsu qudiem lejn il tmim tal-proġetti li bdejna llum. Grazzi ħafna.